So good morning everybody. Uh, sorry for the slide delay. Dwa tajba, sinjuri, skużawna ta' dak id-dewmin għaliex konna qed nistennew ir-rapporters u shadow rapporters tal-ewwel punt fuq l-aġenda tal-lum illi huwa il-programm uh, Life, il-file Life ħafna persuni, inkluż ir-rapporter, edin hawnhekk, u għalhekk nistgħu nibdew bid-diskussjoni fuq dan il file tal-azzjoni klimatika anzi eh, li nistabilixxu programm għall-ambjent u l-azzjoni klimatika fil-qasir insejħulu life. Nanti l-kelma lill-rapporter minnu fiħ, is-Sur Gerbrandi. Grazzi ħafna, Sur President. Jina kuntent immens li ninsab biex nippreżenta dan il-programm Life. Life huwa it-tarbija tiegħi huwa l-iktar Programm budgetarju effiċenti fl-Unjoni Ewropew estremament ta' suċċess u għalhekk kont kuntent immens illi eh, ħatruni uh, bħala rapporter għal dan il file U eh, ma dispjaċini xej li nqum fil-5 ta' fil-qod l-lum biex nkun hawnhekk fil-ħin biex nippreżenta dan il-rapport. Għaliex dan huwa programm seħk eh, fantastiku. Għaliex il-proġetti parti mill-programm Life huma proġetti illi għandhom rata baxxa ħafna ta' mm, insuċess, huwa huma programm huwa programm mingħajr diffikultajiet kbar, żewġ eżempji mis-sena li għaddiet huma l-ewwel il-proġett li ġie finanzjat fi Spanja livell tal la safar tal-priza u l- Avultuni u fil-fatt dan kien proġett ta' miljun mm, euro illi evita illi jiġu eh, illi ma jiġux anzi ivvelenati dawn eh, l-asafar daqshekk meraviljużi. Dan huwa proġett eh, li b'ammont ta' investiment baxx wassal għal għal suċess. Umbat kien hemm il-proġett liħor, proġett tal-baleni biex naraw kif il-metan illi ġej mill-misblit ikun jista' Eh, jintuża b'mod vantaġġuż ekonomikament u b'1.4 miljun euro mill-Unjoni Ewropea u eh, wieħed punt ħames miljuni mill-Renju Unit ta' sterlini eh, investiti mill-Renju Unit irnexxilna namlu dan il-proġett u fil-fatt Bekker irnexxilna nevitaw il-ġenerar ta' 13 il-miljun tonnellata ta' diossidu tal-karbonju. Dawn il-żewġ proġetti u eżempji jurukom kemm kien ta' suċċess il-programm Life. Tistaw taraw eh, li jina ressaqt eh, xie emendi, uħut minnom huma ta' natura iżjed teknika biex it-test ikun iżjed preċis, per eżempju, biddilt il-frasi low carbon, low carbon għal low emission. Naħseb illi din hija waħda mill-miri tagħna biddilt il-CO2 għal eh, gassijiet b'effett serra, l-greenhouse gases. Naħseb li dawn huma aġġustamenti tekniċi meħtieġa. Mbagħad hemm bidliet oħra ta' natura żjed teknika. Pereżempju, biddilt clean energy, renewable energy and energy efficiency u ħdejn marine ecosystems meċ marine ecosystems lejta biss ecosystems għaliex qed nitkellmu dwar l-habitats u l-ekosistemi. Il-tnejn huma importanti ndaqs. Enfasizzajt ukoll l-importanza ta' l-effiċenza f'termini ta' risorsi uh, eh, fil-kontest tal-ekonomija ċirkolari. Issa nixtieq nifoka fuq xi emendi oħra illi uh, ressaqtu li huma ta' natura iżjed uh, politika importanti. L-ewwel net, il-budget innifsu, il-budget huwa limitat u ser jibqa' limitat anka jekk uh, nippruvaw nkabru dan il-proġett. Jiena għandi li l-intenzjoni li minn 5.4 biljun euro intellaw il-budget għal 7.2 biljun euro. Din hija l-pożizzjoni li eh, qed jassumi il-Parlament Ewropew u nistrih fuq l-appoġġ tagħkom għal dan għal din iż-żieda. Barra minn hekk eh, il-percentaġġ ta' 25% għandu jitla għal 30%. Imbagħad hemm ir-rata ta' kofinanzjament. Il-Kummissjoni eh, tirriserva eh, dritti li tkun flessibli fuq din ir-rata, jiena m'iniex kontra din il-flessibilità, però fl-emendi tagħna nix provajt nressaq din l-emenda biex bekk il-rata minima u massima ta' kofinanzjament għal-menu tissemma. Elementi ħor importanti li huwa wkoll eh, politiku u hija l-valutazzjoni fuq eh, termini medju ta' żmien. Il-pożizzjoni tal-Kommissjoni fil-proposta tagħha eh, kienet xiftit dajfa jina irrid valutazzjoni ta' termini medji, ta' żmien medju, ta' li ssir wara tliet snin, mhux wara erba snin, u nixtieq illi din tisħaq fuq il-prestazzjoni ta' kwalità għolja. Il-valutazzjoni innifisa miex l-iskop, iżda hija id-data li tinġabar għal valutazzjoni illi hija li ta' importanza. Punti ħor importanti Jirigwarda il-flejjes il ma jintafqux bħala parti mill-programm Life. Il-Kummissjoni qed titlob illi dawn jintafaw fil-programm ta' investiment tal-Unjoni Ewropea le jina nixtieq illi dawn il-flejjes li ma jintużawx jirġaw jintafaw fil-programm Life għaliex il-prestazzjoni ta' live, tal-program live, kienet ħafna żjed ta' suċċess meta mqabla mal-program ta' investiment tal-Unjoni Ewropea, lek naħseb li aħjar namlu hekk. Element ieħor li huwa kruċjali u forsi diffiċli tiddiskutih dan mal-Istati membri, nixtieq nevita illi il-fondi tal-program LIFE jissostitwixxu l-fondi nazzjonali rajna fl-aħħar ħames 10 snin il-nefqa l-diversifikar fin-nefqa qed tonqos sostanzjalment eh, fl-istati membri u minn flok qed jirrikorru iżjed għal fondi tal-Unjoni Ewropea naħseb li dan huwa perikolus aħna għandna għandna bżonn ta' ammont sostanzjali ta' flejes biex aħna eh, inkunu nistaw nżommu f'moħna dan l-element ta' biodiversita u għalek ma jamilx sens li il-programmi il-fondi nazzjonali jiġu sostituiti minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Minn aspetta purament politiku ta' politika ma' mhux problema, iżda minn l-aspett budgetarju iva dan huwa problematiku għalija. L-aħħar punt, eh, Sur President, id-dibattitu politiku li kellna qabel il-programm dan il-programm LIFE kien jirrigwarda l-allokazzjonijiet nazzjonali National Allocations. Naħseb illi l-programm LIFE għandu jibqa ekifinu bħalissa jiġifieri għandu jkun immexxi minn kriterju ta' mertu u mhux minn kriterji oħra ġeografiċi. Jiġifieri mhux ser natu mux ser naraw flejjes illi ser um, jina taw għal proġetti pjuttost, aħna rridu naraw l ewwel il-proġetti biex obbat naraw il-flejes biex ikomplu jiffinanzjaw dawk il-proġetti. Għandan aħna l-est li niskutuħ ma' l-Konsil, pero huwa importanti li aħna nibqaw nisqu fuq dan eh, l-aspett li il-programm life jrid ikun imsejjes fuq eh, kriterju ta' prestazzjoni u kwalità. Eh, il-life forsi iva mm, u ammont sostanzjali tal ta' flus li jinvolvi ammont ta' flus sostanzjali. Jekk iċ-ċittadini tagħna tgħidulhom li qed ninvestu 5.4 biljuni ta' euro għal programm life jgħidulek ħafna, però eh, nafu li biss li dinja biss qatra f'oċean. Meta wieħed jista' kollu li hemm bżonn li jsir. Però aħna nistgħu nużaw daw l-4 l-5.4 biljun euro jekk aħna inqisu l aspet iżjed ġenerali, l-aspett tal-politika ta' koezjoni u l-aspett tal-politika agrikola tagħna. Aħna nistaw nibqaw għaddejjin b'dan il-budget, nistaw nibqaw nirnexxu b'dan il-budget relattivament żgħir jekk ikolna ċerta garanziji Garanzija ta' koezjoni. Nafu però li l-istati membri jipruvaw, ser jipruvaw, ser jipruvaw jeliminaw ċerta aspetti ta' koezjoni u anka ta' agrikoltura u xejn eh, ma jider li ser jimbidel ma nix għalfen naħsbu li ser jimbidlu l-affarijiet. Għalek, għanna bżon illi nintroduċu xie tip ta' valutazzjoni wara li ħna nkunu ħadna d-deċizjoni tagħna wara li nkunu sibna ftehim mal-Kunsill fu eh, nefqa kollha tal-MFF biex ikollna xi tip ta' valutazzjoni biex nkunu nistaw naraw kemm dan eh, kemm din it-tip ta' integrazzjoni qed tirnexxi. Jekk um, dawn l-aspetti ta' koezjoni u agrikoltura eh, ma jkunux qed jiġu integrati biżejjed, għandna bżonn nirreaġixxu b'xi mod jew ieħor. Għadni ma nafx nammetti kif nistgħu nagħmlu dan, għadna qed nitkellem mal-shadow rapporters, mal-kummissjoni wkoll. Iżda huwa kruċjali li nsibu soluzzjoni biex bekk nevitaw illi din in-nefqa ambientali eh, tibqa limitata biss għal program life u l-programmi ta' koezjoni u ta' agrikoltura ma jkunux qed eh, jissodisfaw eh, dawn il-miri xi drabi saħan sitranka jkun qed jimminawhom dawn il-mini dan ovvjament dawn il-miri dawn ovvjament huma affarijiet li ma nixtiqux. U bekk, eh, Sur President, nista nikonkludi, nirringrazzja jina il-rapporter, eh, shadow rapporters illi maħom ħdimt tajjeb ħafna u nistenna bil-ħerqa il-bidu ta' dibattitu fuq dan il-fajl. Jina fil-fat eh, nistenna bil-ħerqa li il-Parlament jadotta pozizjoni soda fuq dan il-program live. Grazzi, issa għal-EPP il-Sinjura Ayuso. Grazzi u l-odwa tajba. Iva, s-sur Dantan tal Is-sur Dantan għalli biex nissostitwi għax ma jistax ikun hawnhekk illum. U se naqralkom din in-nota rrid nirringrazzja lill kollega Pergrandi għal xoll li għamel u għal mod kif il-konsultana qabel ma prezenta l-emendi. Il-rapport ta' Sur Herbrandi proponi ħafna emendi illi jina nappoġġom bħal finanzjament tal-kategoriji. Madana kollu naħseb illi hemm bżonn illi nappoġġaw it transizjoni tal-agrikoltura permezz ta' pratiċi lejn pratiċi iktar sostenibli. Għalhekk nixtieq illi nżid programm msejjaħ tranzizjoni lejn prassi agrikoli sostenibli sabiex ikunem u ukoll anki l-użu ta' mezzi l tal-favur l-ambjent. il-mezzi ambientali u klimatiċi f'politiki oħrajn Ewropej bħal l-enerġija eh, sabiex tejna u koll fil-dan l-sforz ambientali li qegħdin nagħmlu għalhekk hemm bżonn li proġetti finanzjati mill-programm m'għandhomx jimminaw il-lanijiet u prioritajiet għal leġislazzjoni ta' tip ieħor ukoll irridu noqogħdu attenti biex niżguraw illi hemm parteċipazzjoni mas-soċjetà ċivili organizzata u eh, professjonisti oħrajn meta niġu biex niffinanzjaw dal-proġetti biex niskuraw li jkunu koerenti u konsistenti u li riflettu il-problemi li jfaċċaw iċ-ċittadini irrid ukoll mbagħad inqajm il-punt ta' dwar l eligibilità ta' pajjiżi terzi. Naħseb li huwa importanti li l-Kummissjoni tajt eżatt xikunu il-kondizzjonijiet li se tistabilixxi e, biex dawn il-pajjiżi terzi jkunu jistgħu jipparteċipaw u kif jistgħu jkunu e, inklużi proġetti minn pajjiżi oħrajn niġbet l-attenzjoni tar-rapporter għal problemi ta' żoni ultraperiferiċi ħafna mill-diversità marittima eh, se tinsab f'dawn eh, fl-ibħra miftuħa dak li għamilna fl-modi għenna biex nifmu aħjar il-problemi faċċaw iż-żoni ultraperiferiċi b'mod partikolari dawk li huma uh, imbed anke fil-fatt li rridu nħarsu l-biodiversità li għaw fid-dinja għalhekk Irridu niskuraw illi ir-reġuni imbeda jkunu jistgħu jipparteċipaw u jirċivu finanzjament mill-life. Grazzi ħafna. Issa għal-SND Sur Caputo. Grazzi. Sur President, l ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lill kollega Sur Gerbrandi għal dan il-rapport eccellenti, rapport illi inkludi ħafna mill-proposti illi jan stess ressaqt u naħseb illi anka laqat tekniċi kienu utli ħafna l mill-ġdid nir-ringrazzjat. Nir-ringrazzjat u kolla l spirtu eh, ta' kooperazzjoni illi wera maħna il-co-rapporters kolla kem aħna. Il-kwistjoni tal-ambjent mandiġ tkun ostaklu għal tkabbir Eh, u għal xogħol. Dan irridu ngħiduh b'mod ċar anka fid-dawl ta' dak li ġara eh, rigward l-opinjoni dwar eh, l-agrikoltura li għajmet xi problemi. Għalek huwa importanti illi aħna nwaqfu telf tal-biodiversità u nibdew naħdmu biex ikollna ekonomija ċirkolari imsejsa fuq uh, uh, karbonju baxx. Hemm bżonn li nagħmlu iżjed u għalhekk ser uh, nitkellem dwar xi aspetti li fl-opinjoni tiegħi jistgħu jtejbu din il-proposta għal programm life. Ovvjament ma dawn il biex inlaħħam dawn aspetti ser, ser nkun qed inressa anka xi emendi Eh, fid-dawl tal-fatt li jina co-president tal-programm Life. Naħseb l-ewwel irridu ntejbu l-aspett ta' komunikazzjoni tal-programm Life. U importanti li kuna iżjed sensibilizzazzjoni ta' ċittadini tagħna permezz ta' iżjed mezzi ta' komunikazzjoni moderni bħal social media u networks oħrajn. Mbaħt, il-fossil fuels u l-programm life il-kwalità tal-arja hija direttament ehm, tiddependi kompletament mill-tisħin u anka mill-produzzjoni tal-enerġija. Għalek, jekk aħna naqsu l-użu tal-karbonju fil-tisħin u fil-ġenerazzjoni tal-enerġija, nkunu qed intejbu, nkunu nistgħu ntejbu s-saħħa taċ-ċittadini tagħna. Importanti li l program life għat għat ma jieqaf eh, eh, ma jieqaf eh, jifinanzja tamir illi jista' jwassal għall użu ta' enerġija rinnovabbli flok l-użu ta' enerġija tradizzjonali. Palma qal kol il-kollega Gerbrendi, irridu ngħidu wkoll illi valutazzjoni fuq termini eh, ta' żmien medju trit tkun valutazzjoni esterna indipendenti illi toffri garanziji ta' kif ser jiġi implementat il-programm Ovvjament, rridu nkunu kol ambizjużi fid-direzzjoni tagħna. U importanti illi il-programm Life jipprova juża l-finanzjament eh, dedikat għalih biex anka joffri arja iżjed nadifa li ċittadini tiegħu għaliex huwa importanti illi l-kumpaniji Ewropej jkunu iżjed responsabbli u jużaw prassi li tagħmel l-inqas ħsara possibbli lill-ambjent. Il-fatt li aħna nisfruttaw dawn il-mezzi ġodda għandu jkun element prinċipali dwar kif jaħdem il-programm LIFE biex aħna nilħu il-miri ta' żvilupp sostenibbli illi fissajna. U importanti illi ma jkunx hemm xi ostakolana mill-aspett finanzjarju milli nagħmlu dan, il-Kummissjoni Ewropea trid tkompli tiffoka fuq dawk il-proġetti life li jistgħu jiġu trasferiti biex bekk jagħtu l-aħjar ritorn għall ammont ta' flus li nkunu aħna investejna fil-proġetti. U wara kollox dawn ikunu proġetti li anka mill-aspett ekonomiku jkunu jagħmlu sens. Nixtieq nitkellem ukoll dwar proġetti integrati. L-ewwel net nafu illi il-flus, eh, il-flejes assoċjati ma' dan il-program live mhux qed jinqasmu b'mod ġust. U lanqas ma' il- hemm eh, trasparenza u kol. Nasab illi hemm bżon illi aħna nżidu l-effiċenza ta' dan il-finanzjament tal-programm Life, illi aħna nizguraw li jkunu qed jiġu prezentati proġetti tajbin u finalment illi nizguraw ukoll li jkun hemm bilanċ ġeografiku f'dawk il-proġetti, f'dawk il-proġetti li se jiġu finanzjati mill-programm Life. Daw il-programmi integrati jiddependu kol fuq il-finanzjament uh, komplementari inkluż ukoll illi jiġu meqjusa l-aspetti pal eh, pak u il-politika ta' koezjoni eh, li huma importanti eh, u daqsetek importanti għall-Unjoni Ewropea. Il-point of contact tal-program Life għandhom bżonn jingħataw iżjed importanza biex jiggarantixxu punt ta' appoġġ għall-Istati membri. U importanti wkoll li jkun hemm monitoraġġ tal-proġetti billi nużaw indikaturi kemm kwalitattivi kif ukoll kwantitattivi u naraw kif nistgħu nagħmlu biex innaqsu l-ispejjeż biex bekk ikun hemm rapport tajjeb bej il-nefqa u l-effiċjenza. Puntiħor u importanti li aħna niggarantixxu il-komplementarjetà tal-programm Life ma' fondi oħra tal-Unjoni Ewropea u ma jkunx hemm uh, eh, eh, eh, ma' għodot finanzjari oħra tal-Unjoni Ewropea. Finalment, rigward il-budget tal programm Life, naħseb illi l-ammont ta' budget allokat għal program Life mhux soddisfaċenti u anka jekk jirnexxilna naslu għażida proposta minna xorta waħda ma jkunx biżejjed. U importanti illi dwar dan il-programm l-Unjoni Ewropea, partikolarment il-Parlament Ewropew, juri kemm huwa ambizzjuż biex bekk eh, pjaneta tagħna jevolvi b'mod dejjem iżjed sostenibbli. Grazzi ħafna, xi shadow rapporters mm, mhux qed immana, għalhekk eh, eh, ħallejtu li sur Kaputa jitkellem daqsxejn iżjed fit-tul, però nitlobkom li tirrispettaw il-ħin allokat talikom. Issa għall-ICR, mhux qed nara shadow rapporter hawnhekk, ma nafx hekk xi sostituzzjoni għal shadow rapporter, jekk le għal ħodor jina stess eh, shadow rapporter, walek ħanibda nżomma l-ħin billi natikom eżempju tajjeb jien stess. L-għanet, nishtiq eh, nejt eh, proset li Sriger Brandi għal xol tijaw sa issa jina naħseb li l-proposta tal-Kommissjoni hija bażi eccellenti għal ħidma tagħna. U hemm ukoll u fil-fatt il-proposta uh, tal-rapporter hija promettenti ħafna. Naf li għandna ċerta skadenzi, però irridu nsibu bil fuq l-elementi prinċipali eh, Uħut diġa semmew mir rapporter il-budget, ir-rati ta' kofinanzjament, l eligibilta l-indikaturi, koerenza ma' politiki oħra tal-Unjoni Ewropea fostom il-PAK, il-Politika Agrikola Komuni, eccetera permettu li nisħaq fuq xi punti li huma importanti għalina l-ħodor u dawn ser ikunu riflessi fl-emendi li ser nressa jina stess ukoll. Rridu niżguraw illi l-azzjoni għal natura eh, ġestjoni fuq medda twila ta' żmien jinnattaw biżejjed importanza u risorsi jiena nappoġġa bisħieħ fil-fatt il-proposta tar rapporter illi nżidu kol il-budget allokat għal programm Life, pero rridu nħarsu oltre l-programm dan permezz tal-integrazzjoni fil-proġett ta' elementi oħra bħal per eżempju fracking, etc. ċerti elementi ma jistawx jiġu trattati eh, permezz ta' din proposta per xorta waħda nażommu f'moħħna. Importanti li nisħu anka fuq eh, għajnuna eh, konsultattiva oħra li tinata lill beneficjarji u li kunem approċċ iżjed territorjali għaliex xi persuni li kunu qed jagħmlu dawn il-proġetti tassew il-om u għandhom bżonn tal-għajnuna biex ikunu jistgħu japplikaw għal programm Life. Naqbel mal-proposta tal kommissjoni pero ma ninsewx illi u importanti illi nżomu f'moħna l-azzjonijiet ta' ċerta NGOs, NGOs żar illi fil-passat kellhom diffikulta serja illi kollhom aċċess għal finanzjament tal-programm Life. Naqbel ma' Sur Gerbranti illi il-bilanċ ġeografiku huwa importanti, però bżonn ta' sistema li hemm sejsa isjed fuq karatteristiċi naturali, jiġifieri tuża ċerta aspetti ġeografiċi, eh, bioġeografiċi, skużawni, milli sempliciment li timxi mal-frontieri politiċi, għaliex il-frontieri politiċi mill-aspett ta' biodiversità ma jfissru xejn. Finalment irridu niżguraw monitoraġġ aħjar u jrid ikun hemm valutazzjoni ex ante u ex post li tqis kemm il-programm kif ukoll il-livelli tal-programm u tintroduċi s-salvagwardji biex nizgunaw illi il-proġetti life ma jixxejnux jew ma jiġux mafġa minn uh, proġetti oħra li qed jiġu finanzjati permezz ta' qodot oħra.

Jina naħseb illi jista' jkollna pożizzjoni tajba bħala Parlament Ewropew fuq dan il-fajl finalment permettu li nisħa li l-programm live huwa programm jien nqisu ta' suċċess. Naqben fil-mija mar-rapporter. M'għandniex bżonn imbidlu eh, il-sisin tal-proġett, però jrid ikollna proposta illi tejna il naslu għal soluzzjonijiet sostenibli eh, b'mod trasparenti u l-partit interessati żar f'maħna u wkoll. Grazzi, nittama illi żammejt mal-ħin allokat għalija u issa il-kellim li miss għal guwem li mhux qed raħ hawnhekk u lanqas ma qed nara reporter tal-Jev Didi. Allura, min irid jikkontribwixxi, min irid jintervjeni jista' jagħmel dan, membri tal-kumitat. Is-Sinjura Meljar l-ewwel. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch einige Anmerkungen. Grazie ħafna. Sur President, għandi xo kommenti x'nagħmel l-ewwel net. Eh, Ta' sew kuntenta illi s-Sur Gerbrandi ppreżenta rapport illi eh, għanna tassew nistaw nkunu kontenti eh, biħa unek fħadan il MVS, MV sfortunatamente il Agri mandirizzax din kwistjoni u koll spjaċir dan, ma somma kontenti bil beċa xogħol li jagħmel is-Sur Gerbranti, grazzi tassew. Għanna rezoluzzjoni Li aħna adattajna unek fl-għadan il-Parlament Ewropew nar-14 ta' Marzu Rizoluzzjoni li tgħid il-fondi għal dan il-programm għandhom eh, jiżdiedu eh, sostanzjalment. Eh, hawnhekk qed nitkellmu dwar il-biodiversità, trasformazzjoni tal-enerġija, ġifieri l-mixja lejn l-enerġija li tiġġedded l-ekonomija ċirkolari, u dan kollu għal deċenji u ġenerazzjonijiet futuri. s Sur Gerbrandi għandu raġuna. meta qal li rridu namlu iktar, partikolarment għal dik li hija politika agrikola kif ukoll politika ta' kohezjoni eh, f'termini ta' ħarsien ambjentali. Ta' sew eh, naqbel ma' dak li qal kuntenta u naqbel ukoll ma' rapporter, ma' shadow rapporters l għalli xawnek qed nibatu messaċċar minna tal-Parlament. U nittamaw illi l-program live ikun jista jilħaq dawlanijiet biex wasal din trasformazzjoni enerġetika. Jiena ġej minn stat federali fil-Ġermanja fejn qed nużaw il-brown coal. U nittama illi Żviluppi bħal dawn u għahrajn ikomplu jgħinu biex ikonna ħajja ħjaren, eh? ħares b'suċċess issa għal-komplement tad-diskussjoni fuq dan is-suġġett. Sur Brennan, naħseb eh, tlet eh, kommenti mistoqsijiet eh, fil-ġimgħa meta ħareġ ir-rapport ta' l-IPCC, ġifieri li jkun hemm żieda ta' fondi għal dan il-qasam minn 25 għal 30%, ma ma nafx għalfejn, għal 30% għalfejn mux iktar. U permettu li nkoll avukat ta' xetana unek nisimaw l-argument tal-tirda tal-mainstreaming, eh, forsi eh, ma nistawx naraw naqraw eh, kif nistaw zibu modi kif nixbuk tal-flejjes għal-program live. Ek kif jizdiet il-budget ma dafux, ma tasbux li forsi dan imur kontra il-filosofija ta' mainstreaming nifhem li hawnhekk kietna rabata tal-avukat ta' xitani ma kif kieku twieġbu għal dan. Mbagħad L-axar punt, skużawni, e, ma punt marbut mal-Brexit, ma nistax nevitax. Il-fat li għandek ammont sostanzjali tal-budget li għet jintnafaq fil-Renju Unit, e, u li ovvjament għandek e, budget u kol ġej mir-Renju Unit, kif dan effettwa il-budget bir-Renju Unit barra mir-Unjoni. Hemm pjanijiet oħra li jmorru lil-lin mill-Brexit biex nkomplu eh, xorta waħda nitalmu mill-laqwa prassi, jekk pereżempju hemm prassi tajba fir Unit, kif nistgħu naraw illi aħna nibbenefikaw minnha bħall-Unjoni u viċi versa. Grazzi. Peress li mhux nara talbet oħra l-kelma. Ngħaddi issa il-kelma l-Sur Delgado Rosa mill-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Sur President, l-ewenet nishtiq eh, nirringrazzja eh, għall-evaluazzjoni pozittiva għal dan il-program live, ovvjament aħna naqblu aħna u koll naħsbu li għandu eh, rwol uniku, prezzjus u napprezzaw il-fat li dan kollu koll huwa fl-istess fil tal-proposta tal-Kommissjoni għandi xi punti xinqajjem l-ewwel kussjoni, kussjoni tal-budget u l-proposta żieda fil-budget. L-ewwel qed nixtieq ngħid li fil-proposta tagħna l-intenzjoni tal-Kummissjoni hija li nallokaw 5.4 biljun euro għal proġetti klimatiċi u hawnhekk rajna żieda ta' żewġ biljoni fosthom 46% zjeda taħt eh, il-programm SEP eh, meta mqabbel mal-programm attwali. Umbat fuq eh, ir-rwol ta' katalizzatura tal-life narawħ naraw ruol imsaxħa, jekk per eżempju wieħed jara illi il-proġetti strateġiċi integrati u ma msaxħa biex nżidu il-mobilità ta' finanzi minn risorsi oħra għal dan il-qasam. Naraw aġġornament tal-programmi integrati għan natura, fokus fuq il-mainstreaming, fejn ħankunu nistaw nallokaw fondi speċifiċi għal promozzjoni tal-biodiversità. Ġifri nemmen li b'dawn il-miżuri ħajkonna iktar finanzi, iktar fondi mixħuta f'dan il-qasam fl-MFF li jmiss. Wieħed mill-punti li għajm is-Sur Gerbrandi huwa l-arfien li jrid ikonna u il- potenzjal katalizzatur tal-life illi jista biss jintlaħ jekk insibu il-mainstreaming, l-istruttura meħtieġa anki fondi eh, anki f'mekanizmi ta' fondi oħra biex nużawhom ħalli nilħqu il-fini ambientali. Ġveri, għanna għodda dawnek eh, ta' tisħiħ għal-fondi, hija ħaġa komplementari għal-fondi l-oħra, u din fil-fat kienet l-sfida li aħna ridna ridna nilħu u eh, din hija l-ambizzjoni rridu naraw ukoll li lajf jibqa koerenti eh, mal-oqsma politiċi l-oħra ma fost oħrajn mal-politika tal-klima u dik ambjentali. Jiena semmejt eh, il-programmi tan-natura. Il-programmi strateġiċi integrati tan-natura. Nixtieq nixbilkom l-attenzjoni eh, iktar u iktar dwar dan, għaliex spiss smajna li ma kienx hemm biżejjed fondi pereżempju għan natura 2000 u dan huwa wieħed mill-modi kif aħna qed naraw li niksbu iktar fondi u fondi illi jkunu partikolarment fukati fuq il-mainstreaming, ġifiri li naraw li qed nilħu ehm, il-firxa kollha ehm, illi għandna f'moħħna għal politika ambientali. Kustjoni oħra, il-bilanċ ġeografiku. Eh, nemnu illi lajf eh, ma jilaxħax eh, dan il-bilanċ ġeografiku, għallura ħerqana li sibu soluzzjonijiet, naqsmu il-fema, il-ismajna qabel, ġifiri, l-approċ ideali mhuwiex għallokazzjonijiet nazzjonali, fl-mod rajna li dan ma kienx l-approċ tajjeb u fil-fema tagħna nemnu illi jekk ikun hemm kollaborazzjoni msaħħa flimkien mal-punti ta' kuntat nistaw naraw illi nxerdu il-mezzi u l-odot eh, madwar l-Ewropa kif nishtiqu. Kif għanna f'moħna. Imbagħad eh, il-fatt li ħanżidu eh, l-komponent tal-klima minn 25 għal 30 fil-mija kif tafu aħna m'għandniex pożizzjoni orizzontali għal dak li huwa budget tal-Unjoni Federal Kommissjoni, pero nemmen li eh, dan huwa punt li mhuwiex eh, esklusiv għal life. Pero jiena qed nistennam il dan il-proġett flimkien moħrajn jinkludu l-aspett tal-klima, it-patija l-effetti negattivi eh, tal-tibdil klimatiku, nemmen li dan huwa meħtieġ. Imbagħad kumment fuq il-flessibilità u rata ta' kofinanzjament huwa minnu illi lan b'din proposta huwa illi ikunu nistgħu nwieġbu għal talbiet li qed javolvu u biex nindirizzaw tipi speċifiċi tal ta' beneficjari u għalhekk aħna nħossu il-flessibilità hija tant xirqa. Jekk ngħaddu issa għal massimo jew nkella żieda fir-rata ta' finanzjament eh, li nifmu li għal ċertu beneficjari potenzjali hija meħtieġa rridu wkoll inżommu f'moħħna illi n-numru ta' proġetti li ħajrċivu finanzjament su u jrid ikollna wkoll rata ta' kofinanzjament minima li trid tiġi fissata għaliex nifmu tidu tifmu illi il-Kummissjoni eh, jekk trid tiffinanz tifinanzja percentaċ ikbar, allura rridu naraw li konna flessibilità bżiet fis sistema biex biex kunu nistaw naġustaw irwieħna. Jekk ti permettu li xekun sinċeru nejt li ċertu proġetti life jihdu snin, per eżempju l-proġetti ta' natura li jistaw fil-fat jistandu għal iktar minn tlet snin u nemmen li inqas minn erba snin rajna li ma jkonniex jekk għamorru l-inqas minn erba snin, mux ħajkonna bizzejed data biex namlu evalwazzjoni. Ġifiri, dan ħajwa sanna biex immorru l-ura għal programmi moddija u nispiċċaw nestendu eh, xorta waħda il-periodu għalek. Eh, nixtieq ngħid li għanna inżommu mal-erba snin. Xi kommenti oħra l-ewwel net eh, fuq um, ruoli tal-territorji barra mill- um, mit-territorju prinċipali ta' ċertu stati membri, kif ukoll iż-żoni eh, periferiċi eh, eh, Rridu naraw illi fil-fatt il-fondi jkunu aċċessibbli għall ucts u l-oħrajn rridu naraw illi il-programmi jilħqu l-iktar truf imbeda. U dan u hija raġuni għaliex aħna Flotta ta' grants eh, samna l-proċess f'żewġ fażijiet biex bekk dak li jkun ikun ikollu aċċess iktar faċli għal programm life. Nafu li hemm dimensjonijiet differenti tal-programmi daqsijiet differenti li permettu li eh, l-entitajiet kollha interessati jkunu xorta waħda relevanti minn daqs tagħhom jistgħu iħabtu fuq biebna. Bat uh, punt ieħor l-aċċess ta' pajjiżi terzi għal programm live nixtieq li dan huwa possibbli għal dak pajjiżi terzi li u um, dan kollu fl-aħħar mill-aħħar pero jiddependi mill impenta tagħna uh, għal program live. Issa naddi l-kelma l rapporter għal komuniti ħarija. Uh, both all my colleagues and the Commission for their uh, very cooperative um, uh, look at, at this file. Grazzi, naħseb li eh, din hija l-aħħar darba li eh, nistgħu nagħtu dan id-daqqa tajn lejn dan il-fajl eh, inħares bil-qudiem għal mod kostruttiv kif jiżvolġu it-taħdidiet. L-ewwel net nixtieq ngħid Grazzi lil Nikola Caputo fil-Kumitat Agri l-eżitu tal-vot ta' nhar it-tlieta eh, seta ma kienx daqshekk eh, pożittiv daqskemm xtaqna, jiena dejjem inħares eh, b'mod ta' sew kolli ngħid ta' komprensjoni, bsa nifhem għalfejn daqshekk u kiela dan l-agri għalfejn dejjem rridu jiksbu iktar flus program live milli jistaw verament jiksbu, dan qed jeħduha mill-qasam ambientali, dan ma nistax nifmu għaliex eh, hemm tant flejjes illi jmorru eh, fil-politika agrikola komuni li huma minn fuqha mod ineffiċenti, illi ma jagħtix riżultati. U naħseb eh, li fl-aħħar mill-aħħar Insomma, stalina li naw fejn id-den prioritat tagħna biex nivvutaw fuq dan ir-rapport. Fuq dak il qal sur Brennan nasab li kummissjoni diġa wieġbet sa ċertu punt l dejja hija li l-programm life ikollu funzjoni ta' katalizzaturi. Ja funzjoni importanti din. Il-mainstreaming għal dan il-għan huwa importanti jena, per eżempju, wieħed milli eh, napoġġa il-prinċipju ta' no net loss. Nemmen illi eh, rridu naraw illi kull font ma jkollux eh, kull fondi ma jkollhomx eh, effetti negattiv fuq l-agrikultura jew fuq smoħra eh. u naħseb li dan għandu jkun prinċipju li jmexxi kull tip ta' nfiq eh, marbut ma' fondi Ewropej. Naħseb li għadna ma' sanniex hemmhekk, però ċertament li din hija mill-intenzjoni tiegħi dan huwa nibqa' niġġielet għalih. Mm. Insomma, nemmen illi il-mainstreaming eh, rridu nibqaw eh, navvanzaw fuq u għandna maħnir sodisfatti bizzejiet. Fuq eh, jekk ir-Renju Unit eventualment ħatkunx eligibli għal fondi taħt life Nirreferikom għal artiklu 11 fuq l-eligibilità li jgħid illi pajjiż terz assoċjata għal programm huwa eligibli ġifieri dan kollu issa jiddependi mill-forma illi ħajjieħu l brexit fi forma ta' hard Brexit nimmaġina li ma jkunx hemm iktar assoċjazzjoni ta' Renju Unit f'dan il-programm u allura l-eligibilità ma tibqax ċveri, dan kollu jorbot ma dibattitu tal-Brexit. U għallura jgħal appell tiegħi huwa ibqgħu marbuta mar mal-Unjoni Ewropea b'xi mod jew ieħor li l-ġbek il-Renju Unit ikun jista' jibqa' jibbenefika minn tali programm. Imbagħad eh, sur President eh, Sur Caputo ħrajn ringrazzjawna għal mod kooperattiv li bieħħadmu. Dan ifisser però biss li jiena irid ngħid grazzi partikolarment l-assistent tiegħi Robert għaliex fil-qat tekniċi ħoloq eh, l-atmosfera it-tajba mal-kollegi, nittama li nkomplu nibnu fuq dan u jalla nkomplu bil-kooperazzjoni sa l-axħar vot fil-plenarja. Ikun meta ikun. Nishtiq nfakkar illi nhar 18 ta' Ottubru fil-11 dikija data u l-ħin ta' skadenza ta' seqtamendi eh, nar l-20 ta' novembru eh, nieħdu eh, il-vota u nekfa dan il-komitat u bat qed nistennew illi ikkun hemm il-vot fil-plenarja f'Novembru. Għaddu sal-punt li jmiss fuq l-agenda ġifiri Ewropa illi tħares għarja nadifa għal kulħadd. U nixtieq issa nagħti il-kelma lil kora Porters. Nibda minn Sinjura Gerling PPE. Grazzi ħafna. Din il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni nemmen li eh, ħafna minna unek nħossu li eh, nekwestjoni eh, ta' l-arja nadifa dejjem tqum meta nikkonsidraw l-leġislazzjoni biċċi ta' leġislazzjoni importanti, però naħseb li miex maħuda biżjed bis-serjetà f'ċertu stati membri, anzi nazzar ngħid li il-kondizjoni sejra l-lar fuħat minnhom. nemmen li din il-kwestjoni eh, hija marbuta ma' ħafna oqs moħra li nindirizzaw e permettu li ngħid eh, xi ħaġa eh, jiena bħala rapporter rajt li it-tim li jindirizza din il-kwestjoni fih dan il-kummissjoni ma tassew dedikati u nemmen li jaqsmu eh, il-tiri eh, li ħna nawnek fil-parlamenti u fċertu eh, parlamenti nazjonali oħra. Il-problema miex neċessarjament realizzazzjoni, ma fl-implementazzjoni tal-istati membri. Il-problema kif kontet nejt hija mm, li ċertu stati membri naraw azzjoni, foħrajn azzjoni kompletament inesistenti u rridu naraw li ċertu kumpaniji li huma fit-tort anki fl-iktar interpretazzjoni benevolenti ma ħarsux il-liġi, nemmen li jekk ma jkunx ammazzjoni li teħet mill istati membri, għal xejn u vera, nistaw nħorġu eh, mittel fil ġizlazzjoni hawnhekk nistaw eh, nippruvaw li eh, nirsistu però fl-aħħar mill-aħħar jekk m'hemmx implementazzjoni għal xejn. U dan iġibni għal direttiva fuq il-kwalità ta' l-arja. Naħseb li fir rizoluzzjoni li ħatoħroċ hawnhekk rridu naddu messaġġ ċar li din id-direttiva tal-kwalità tal-arja naraw illi ir-review ikun bizzet robust u biex ikollu punti tazzjoni dwar kif ir-reviżjoni trid issir fl-Istati Membri. Jiena ma nisottovalutax is setta tal-Istati Membri illi jgħidu xi ħaġa fil-pubbliku imbagħad fil-konkret jagħmlu fattihom, jagħmlu ħaġa oħra U naħseb illi dan, dan is-soġġett eh, tal-arja nadifa memx aħjar minnu. Eh, Il-fatt illi naqsu eh, jew inxejnu dawn l-40 400.000 ta' mwiet kawzati minn dan il-fenomenu ifisser illi rridu naġixxu l-aħħar punt Jiena um, rajt li l-ammonja u l-metana kwestjonijiet eh, li nistaw norbtu mod dirett eh, mal eh, safozon mal-kwalità mal-materja partikolata fl-arja. Nasab li jedin mi xi ħaġa biex nippruvaw bastonaw il- bdiewa, le, sempliciment eh, rridu naraw illi hawnhekk natu il-mezzi, era li il-bidla teħtieġ ir-rizorsi, eh, teħtieġ ħafna flus, imma bidla l-pozittiv għal-settur agrikolu tagħna u nafu illi niħtieġu strumenti oħra fiħdan l-Unjoni biex namlu dan, biex kussjoni li niprofaw nifirdu eh, biex insaltnu, le, qed nitkellmu dwar kooperazzjoni u li konna bosta settur illi jaħdmu 8 feet. Grazzi, issa Is-sur um, Lenz mill-Sendija. Grazzi ħafna, nasab eh, mir sorpriza eh, illi aħna kontenti bdejna eh, proposta ta' riżoluzzjoni. Kif qalet um, Ġurja, nafu eżattament l-iskala, 400.000 mewt prematura eh, kull sena, kull sena mijiet ta' biljoni illi jintafqu f'servizzi ta' kura ta' saħħa minħabba il-kwalità f'ira tal-arja tagħna tul il-leġislatura kena ħafna leġislazzjonijiet eh, illi provajna naddu fuq l-arja nadifa, minnom kienu fost dawk li juru l-ikbar ambizjoni għal-ġejjeni f'dan il-qasam, sa kif qalet il-Senjora Gerling, xikultant rajna kazijiet fejn dina b'level ta' ambizjoni tajba, pero imman bata progressjoni, jew addirittura nejt regressjoni kostanti lejn l-isfel. Dik il-verita. Ġifiri, dawn din ir-realtà din il-kris li qed naffaċċjaw naraw nar il l-Kummissjoni li jmiss xħat għamel eh, illi forsi tiħu approċ iktar eh, vinkolanti, eh, iktar stret. Musawx nibqaw għaddejjien b'dan l-approċ soft. U nittamaw illi jek naqdu dal-ħallab t-taballa tafdaqqa ħajkon xaġa li taħdem. Irridu naraw illi għanna mod ċar, mod konċis kif. X'nistgħu nagħmlu u kif ħanamluh nittama illi nkunu nistaw eh, u koll inkludu s-sejħiet lil dawk loqsma zaħar un kalla sensitivi differenti tal-bidja ikun jistaw u koll jatu sema ma dan il-punt li semmiet eh, ġolja illi nġibu settur u għabbord u minnu eh, illi kunem mizuri sensitivi li nieħdu miżuri l huma sensitiva settur agrikolu abbord l-iskala hija kbira nafu rridu naraw li nieħdu miżuri serji biex innaqsu l-ammonja u il-metana. Ma nafux Anzi, nafu eżatt kemm um, dawn l-emissjonijiet tal-ammonja per eżempju nistgħu naraw li waslu għal madwar nofs uh, tal-problemi bil ta' problemi respiratorji oħrajn tisaxħaw fil żoni urbani. Rridu naraw li l-miżuri ta' greening nortuhom mal-fondi tal- pak kif qalet Ġulja diġa diġa hemm miżuri li jistgħu jittieħdu nafu li mhumiex irħas, però għandna r-rizorsi, għandna l-kapaċità biex niżguraw li fuq livell ta' Unjoni nistgħu nagħtu lajnuna u l-appoġġ illi il-bdewa tagħna jeħtieġ settur agrikolu jeħtieġ imma li ma nagħmlu xejn ma jistax naċċettawha. settur ta' trasport ukoll irid ehm, isir irridu eh, nkomplu eh, naraw li eh, innatfu l passazata ta' Dieselgate u naraw li fl-axar mill-axar dik tal-karbonanti indirizzaw għal għaliex il-bliet u reġjuni tal-ibliet eh, jieħdu l-azzjonijiet li huma jisu li huma meħtieġa per eżempju eh, eh, postijiet, zoni fejn sewqan si veloċità imnaqsa, nafu li l-bliet eh, qed jipprovdu ħafna tweġibiet eh, li meta fl-aħħar mill-aħħar nistgħu intelhom fuq livell Ewropew jistgħu tassew jġibu differenza. U nemnu li r wol tal-bliet eh, għandna nsaħħuh li jiex nistgħu nagħmlu ħafna iktar ħaġoħra minn minn direttiva daħlet fis seħ 11 istat membru talbu aġġustamenti għal miri limitijiet tal-emissjonijiet biex jall ikunem permessi l-emissjonijiet eh, massimi ta' NOx mill-karozzi. U allura għanna naraw illi eh, dawk eh, l-istati membri li jagħmlu stqarijiet li jgħidu li kunem li ħajkunem il-phasing out tal-faham kif ukoll il-fatt li ikunem inqas u inqas eh, esposizjoni eh, għannox naraw li dawn vera mu mux sqarijiet faċli pero rridu eh, naraw li kunem follow-up u li verament naslu għal dan. Ġifiri rridu naraw li ikonna program sempliċi u konċisa. Grazzi sa senjora Wisniewska. E, dziękuję bardzo. Grazzi. Mannux bżon min jikonvinċina dwar ħsara li tagħmel l-arja imniċsa aħna nafu kemm tista' tagħmel ħsara għas-saħħa ta' ċittadini tagħna dana kollu, eh, meta kont qed hawnhekk nisma' din id-diskussjoni, ċini frasi illi najt illi qegħdin eh, issa tippuntaw biex tollu il-livell tal-ambizzjoni imma fl-istess waqt mhux l-istati membri kollha qegħdin jilħqu il-miri illi ġew stabiliti diġà, il-miri li suppost qegħdin jilħqu għalek irridu naraw ftit eżattament l-2000 għanna nimmiraw il-Qorti Ewropea tal-Awdituri fil-rapport speċjali li ħarġu għall-2018 analizzat l-azzjonijiet Ewropej eh, biex tħares, eh, titħares is-saħħa tal-bniedem it-tniġġis tal-arja u eh, għalu illi jider ċar li l-miżuri li ttieħdu sa issa ma waslux għal riżultati mixtieqa Għalek naħseb illi għanna liħdu dan il-komment il bħala punta tlu għal eh, l-azzjonijiet illi nieħdu fil-futur. Peress illi il-mizuri l-meħuda ma tawniex il-rizultati mixtieqa, il-koll qed ikonna mbagħtu l-konsegwenzi, eh, konsegwenzi soċjali, ekonomiċi u eh, anki dak il-konsegwenzi fuq is-saħħa. Għalhekk ejjew nkunu ftit razzjonali, ejjew nibbażaw ruħna fuq il-fatti u fuq l-analiżi u il restrizzjonijiet għal futur għandhom nejn ma jatux ir-riżultati li aħna nixtiequ naħseb li konklużjonijiet li waslet għalihom il-qorti tal-awdituri għanda is-servi tal-lezzjoni għalina l-koll. ħaġoħra li verament nixtieq nisħaq fuqa hija li f'dan il kumitat tal ambjent ħafna drabi nippruvaw insibu soluzzjoni waħda għal problemi u ħafna drabi najdu ejjew ikunu iktar ambizjużi fil-miri tagħna. Imma mbagħad naraw illi jkun hemm ħafna proċeduri ta' ksur qudiem il-qorti tal-ġustizzja anki minħabba t tniġġis tal-arja. U eh, dan huwa jider jurina ċar li ħafna stati membri verament ma jistawx jilħu dawn il-miri biex intejbu il-kwalità tal-arja għandna bżonn soluzzjonijiet fit-tul li ikunu u koll appoġġati b'finanzjament effettiv. Il-Polonja ekkiret is-suġġeriet bl-implementazzjoni tal-programm ta' priorità għall-arja nadifa fl-2018 sa l-2029 F'dan għal dan il-perjodu aħna allokajna madwar 24 biljun euro u l-prezz totali tal-investimenti se jaqbes 30 biljun euro. Il-għan ta' dan il-programm huwa illi intejbu l efficienza enerġetika tal-djar u billi nimmodernizzawhom u anki billi imbidlu il-sistemi ta' tisħin għall installazzjonijiet iktar moderni. Fl-aħħar irrid ngħid ukoll illi jiena kuntenta ħafna li din ir-riżoluzzjoni qiegħda tirrikonoxxi r rwol eċċentrali mill-installazzjonijiet ta' tisħin distrettwali fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-, -emissjonijiet tal Eh, sustanzi li l-arja, li x'dawn it-tip ta' installazzjonijiet jistgħu innaqsu ħafna it-tniġġis tal-arja. Dawn jeżistu biss fi ftit pajjiżi normalment dawk li għandhom xitwa verament kifra u dawn l-installazzjonijiet għandhom rwol verament importanti x'jaqdu u l-alternattivi għal dawn l-installazzjonijiet huma sistemi ta' tisħin li aktar sara lill-ambjent Jekk aħna jkonna dawn l-installazzjonijiet distrettwali ta' tisħin inkunu nistgħu nikkontrollaw l-ammont ta' emissjonijiet li jixteħtu fl-arja. U jiena verament kontenta illi f'dan il-mandat tal-Parlament tal irnexxinna verament nifmu x'rwol importanti jistgħu jaqdu dawn it-tip ta' installazzjonijiet. Dana juri illi kultant namlu affarijiet illi jamlu sens. Grazzi. L-Onorevoli Hasenkamp. Grazzi ħafna, President. Fuq it-nġis ta' l-arja Da il-numru ta' mwiet se jistiet għaliex il-limiti attwali fl-Ewropa huma um, baxxi wis eh, biex namlu xi ħaġa biex inħarsu ċittadini irridu innaqsu l-emissjonijiet mill-karozzi jew inkella nippruvaw innaqsu l-emissjonijiet mill-industrija anke fiż-żoni urbani billi nużaw aħjar il-materja prima illi għandna imma il-trobbija intensiva tal-annimali hija waħda mill-ikbar ejjum ta' tniġġis tal-arja trobbija tal-annimali għas-simna hija waħda mill-iktar industriji illi iniċsu l-arja. 40% ta' l-emissjonijiet tal-metanu jiġu propju mill-trobbija intensiva tal-annimali għal-arja għall-laħam tagħhom. Għalhekk ħafna mart tal-pulmun huma dovuti għal dawn l-emissjonijiet provi xjentifiċi li juru illi trobbija intensiva tal-annimali hija waħda minn dawk l-attivitajiet li l-iktar tniġġes l-arja mbagħad hemm ħafna emissjonijiet anzi enormi ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra mill mit-trasport. Għalhekk hemm bżonn ta' ħafna miżuri propju fuq kull livell biex innaqsu l-emissjonijiet ma nistawx nippermettu illi il-ċittadini tagħna jifgaw għalhekk irridu nallokaw iktar finanzjament biex issir riċerka. Aħna manna namlu ebda rigal l-industrija tal-karozzi billi nofru l-om id-derogi bżonn ta' prinċipji ċari Dan irid ikun prinċipju illi imexxi l-attività f'kull qasam wasal il-moment li wieħed mill-akbar eh, eh, sorsi ta' tniġġis eh, iħallas għall ħsara li kun qed jagħmel. Grazzi ħafna. Issa Sinjura Evi. Grazzi ħafna, President Jena verament eh, kontenta illi jena koautriċi ta' din ir-riżoluzzjoni għaliex tindirizza suġġett importanti ħafna li huwa fil-qalba tal-aġenda politika mhux biss fuq livell Ewropew imma anke fl-Italja għal moviment 5 Stelle, l-ġlieda kontra l-tneġġis, hija ġlieda li hija priorità. Għalhekk aħna involvajna ruħna fil-ħidma preparatorja li waslet ta' riżoluzzjoni qed niddiskutu llum. Jiena nixtieq li eh, intejbu l-kwalità tal-arja l xiena niġi waħda mid-żona eh, li l-iktar hija mill mill-Milan għal Pjanura Padana u l-żona tal-Lombardija, verament imniġsa u eh, ħafna mill-effetti negattivi ta' u huma tanġibli u jbatu minnhom minħabba fihom miljuni ta' persuni. Fil-Lombardija ma' mhux biss irridu ikonna model ġdid ta' svilup għaliex il-politika ma tistax tippermetti illi eh, tiċħat li ċittadini illi eh, ċaħadhom minn din l-arja nadifa illi jitolbu ta' kuljum dejjem baktar insistenza ir-reġuni u l-gvernijiet tal-immodi dejjem komplew japprovaw proġetti infrastrutturali li gbar esagġeratament u ma ħadux passi permezz ta' politika biex jiġġieldu kontra dawk lejjum ta' tinġis. Għalhekk hemm bżonn ta' pjanijiet, pjanijiet tal-kwalità tal-arja li jkunu kredibbli u mirfruxin. Ma nistawx noqogħdu nistennew li tinqalla xi emerġenza, rridu nieħdu azzjoni fuq bosta livelli u nindirizzaw lejjum kollha ta' tniġis fis-setturi kollha tal-ekonomija sabiex e-, nraznu l-emissjonijiet Eh, perikolużi fl-Italja dan rridu nammu għaliex iż 17 ta' Mejju li għadda bħal ħafna pajjiżi oħrajn aħna resquna qoddim il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fi proċedura ta' ksur għaliex eh, rikors ieħor eh, jista' ukoll jasal f'qasir żmien għaliex aħna biżna il-limiti tal-emissjonijiet ta' ċertu sustanzi perikolużi. Dan rridu nagħmluh ukoll imma biex inħarsu l-saħħa taċ-ċittadini u anke inħarsu l-kwalità tal-ambjent għal ġenerazzjonijiet tal-lum u ta' għada x'miżuri rridu nadottaw aħna tkellimna dwar eh, l-alternattivi li għandna ma jidher ċar li hemm setturi importanti illi rridu nitolbuhom li jagħmlu din it-trasformazzjoni illi ma jistgħux jaħarbu minna iktar, mhux biss minħabba l-kwalità tal-arja imma anki biex nilħqu u nirrispettaw l-impenni li ħadna bħala Unjoni Ewropea fuq il-klima. Is-settur tat trasport l-iktar ikkontribwixxa tul is-snin għall-emissjonijiet u ma naqqas l-emissjonijiet tija. Għallek hemm bżonn illi nabbandonaw it-teknoloġija qadima, teknoloġija maħmuġa li, li, li ta' diesel u nħedġu n-nies jużaw it-trasport pubbliku eh, kem jista' jkun eh, nużaw eh, vetturi illi ma jħat ma jniċsux dawk li huma lev u zlev u eh, jina naħseb illi dawn huma elementi kollha illi jistgħu jiġu appoġġati mill-kollegi biex ninkludu f'din ir-riżoluzzjoni. Mbagħad għandi talba oħra li se nagħmel il-Kummissjoni Ewropea u din hija li tintroduċi fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea valuri limiti iktar stretti għal PM 2 punt 5 kif qalet il-WHO, unbat eh, kif qalu ħafna fuq l-elephant in the room li kważi qatt ma nsemmuh dan imma li eh, issa xorta waħda irridu nindikaw eh, natu għaftit mill-tor tal dan it-nġi, siġifiri l-industrija tal-trobbija tal-annimali. Tal hemm it-tniġġis mhux biss fil-bliet imma anki fiż-żoni periurbani fejn it-trobbija intensiva tal-annimali tikkawża ħafna emissjonijiet tal-ammonja imma wkoll tal-metanu. U anki sostanzi eh, partikolati illi jistaw jagħmlu ħafna ħsara lil kulħadd. Grazzi. Thank you very much and now I give the floor to the Grazzi, issa il-Kummissjoni, Signora Manfredi. Many thanks, uh, Chair. Many thanks, Honorable Member. Grazie ħafna, President, membri onorevoli. Irrit uh, eh, najdilkom li aħna verament nil-qawa bil-qalb din ir-riżoluzzjoni Aħna nemnu illi wasal il-moment għalija, waslet fwaqta din, għaliex issa verament irridu ehm, imbidlu l-gerijiet u namlu sforz akbar minn kull naħa. Aħna naqblu mal-panel intergovernattiv tan-Nazzjonijiet Uniti fuq il-bidla tal-klima u l-urġenza li hemm biex aħna nieħdu azzjoni hemm bżonn li nilħqu il-għan li ikunem hemm eh, arja nadifa għal kulħadd li hija marbuta mill-qrib mal-bidla fil-klima. Rrid li dak li qegħdin niddiskutu Eh, għadna uh, marna xilnix namluħ kif għattu ħafna għalu ħafna minnkom, imma laqqas manna nissottovalutaw l-importanza ta' dak li rnexxinna niksbu. Grazzi għal fatt li ftit snin ilu eh, ħlaqna leġislazzjoni estensiva fuq it-niġis tal-arja huwa fatt illi grazzi għall isforzi konġunti li saru mill-Unjoni Ewropea u l-autoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali l-emissjonijiet naqsu bejn 10 u 70% eh, mill-sena 2000 law. U dana fil-waqt li eh, bqajna naraw u nejxu minn eh, periodu ta' tkabbir ekonomiku Issa, eh, aħna xorta waħda naqblu ma'kom illi dan huwa fenomenu illi qed iwassal għal l-imwiet eh, prematuri ta' kważi nofs miljun persuna u laqas manna nissottovalutaw ir-rwol tagħna importanti fuq livell globali. Meta aħna nħarsu lejn il-karta tal-kwalità tal-arja madwar id-dinja tiskanta tara illi għanna uh, stati membri li għandhom kwalità ta' arja ħażina daqs fil-pajjiżi Afrikani. Imma uh, ma nafx kemm aħna se jirnexxilna xilna eh, niksbu il-miżuri xirqa fl-Ewropa u daħx dana se jkollu koll impatt fuq il-bqija tad-dinja. Intom tafu li aħna ma għadniex lura, aħna dejjem bħala kommissjoni ħad konna gwardjani tajbin tal-trattati, aħna qegħdin nġestixu 30 każ ta' ksur um, stat membru il-Kommissjoni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 f'Mejju biex eh, niġġieldu kontra dan il-fenomen. Il-Kummissarju Vella dejjem qal il-relazzjoni legali waħedha mhijiex biżejjed biex insolvu il-problema u għalhekk il-komunikazzjoni tagħna tindika eh, mekanizmi ta' ta' u mezzi ta' finanzjament il-ħolqithom il-Kummissjoni biex nejnu lill-Istati membri biex jindirizzaw din l-isfida. Hija ħaġa verament pożittiva li qed niddiskutuha issa dalodu wara ir-regolament life u strumenti budgetarji oħrajn verament waslet għal ħafna bidliet pozittivi memx għalfejn tikom eżempji tal-Reġu Monopolska u hemm ħafna eh, opportunitajiet oħrajn illi mhux dejjem aħna nisfruttawhom kompletament Umbat aħna verament ħdimna għatieħ biex naġġornaw il-qafas leġislattiv bot partikolari għal eh, tniġġis mill-line source pollution. Intom tafu li l-Kommissjoni għamlet dan ix-xogħol anke minħabba il-każ ta' Dieselgate, skandlu illi konna qed nistennew għalla volja illi ħadd minna ma kien qed jimmaġina il-livell ta' frodi li kien Eh, involut, però issa għanna eh, real world emission testing u minnaħa tagħna f'DG MV aħna qegħdin ikonna dialogi dwar arja aktar nadifa fuq livell bilaterali mal-istati membri kollha niġbru l-eżempji tal-aħjar prassi minn għandhom u dal-waqt se jkollna t-tieni forum għall-arja nadifa Clean Air biex naqdu fl-imkien l-aħjar imħuħ u l-aħjar Eh, esperjenzi u qed nippruvaw nkunu effiċjenti kemm jista' jkun biex nipprovdu assistenza finanzjarja lill istati membri li qegħdin iffiċċu jitolbu appoġġ finanzjarju. Aħna verament nilqaw l-attenzjoni li qegħdin nagħtu lill-emissjonijiet mis-settur agrikolu bħalkom u koll aħna qed nippruvaw naraw l-agrikolu bħala dak is-settur illi huwa verament fil-bżonn illi jisir aktar sostenibli nilqaw l-Assoċjazzjoni tal-Komitat MV għal eh, proposta ġdew fuq il-kap u naħseb illi dana se jkun verament importanti anki għasnin li ġejjin. Imma dan wassanni għal punt ieħor. Naħseb illi kontrarjament għal dak li qed naraw fil-qassam tal-istrateġija fuq il-plastik, dan huwa dossier fejn qed naraw mobilizzazzjoni impressjonanti madwar id-dinja kollha. Dak illi qegħdin naraw in-nuqqas tiegħu fil-qassam tal-arja nadifa hija viżwalizzazzjoni reali ta' lejun tal-problema, identifikazzjoni ċara ta' kull waħda mill lejun u ħolqien kollettiv ta' livell ola ta' konsapevolezza u għalhekk aħna qegħdin nitolbu l-għajnuna tal-Parlament Ewropew biex jikkontribwixxi biex għajjem din il-kuxjenza b'mod immirat ħafna. Ir-rabtiet bejn l-ambjent u s-saħħa irridu ikunu spjegati b'mod aħjar. U għalek eh, naħatana bħala kommissjoni għedin naħdmu dejjem aktar mill-qrib mal-kollegi tal-Organizzazzjoni Dinija għas saħħa forsi tafu li daċxar fit-30 ta' Ottubru sa' l-ewwel ta' Novembru se sir l-ewwel summit globali fuq it tal-arja u s-saħħa. Uh, Aħna se nkunu hemm se nipparteċipaw flimkien ma' bosta mexxejja minn madwar id-dinja u dan huwa qasam fejn naraw illi hemm bżonn illi insaħħu u biex il- l-attenzjoni li natu fuq l-impatt ta' dawn l-effetti ambientali fuq is-saħħa lek meta nħarsu lejn ir-riżoluzzjoni aħna nilqaw l-appell tagħkom għall iktar azzjoni konġunta fil-oqsma kollha ta' politika. L-appell tagħkom qed jasal f'mument fejn il-kulleġġ qiegħed jislet konklużjonijiet dwar kif kemm ħadmu tajjeb anke f'termini tal-istruttura tal-governanza hemm potenzjal jekk aħna nibqgħu ma' u din naħdmu b'sinerġija u anki norganizzaw sew anki l-attivitajiet tal-Kommissjoni Ewropea b'mod aktar effiċenti ma naħseb illi nistaw intejbu l-effiċenza tal-operat anki fil-Parlament Ewropew u anki fil-Kunsill Ewropew. Idħul fis-seħ tal-National Emission Ceilings Directive hija l-ewwel liġi li titlob lill istati membri biex joħorġu pjanijiet għal tnaqqis tat tniġis tal-arja nazzjonali il huwa pass importanti lejn bidla fil-governanza u għanna bżon l-appoċ ta'kom biex nisguraw li dan isir realtà f'kull wieħed mill-istati membri u li dan isir kif suppost. Aħna se niflu b'attenzjoni kbira l-pjanijiet li jibatuna l-istati membri li qed nistennew li jaslunna sa' April tas-sena d-dieħla hemm opportunità hemmhekk ukoll biex intejbu l-governanza fuq suġġett illi fil-fema tagħna għandu jkun eh, trattat fuq livell tal-Prim Ministri għaliex għandu implikazzjonijiet transversali. Aħna nilqaw u koll il-fat illi intom dejjem tisqu fuq l-importanza tal-emissjonijiet tal-metanu. rrid infakkarkom illi l-Kummissjoni Ewropea ġa fil-2014 u 15 aħna ħriġna bi proposta għal eh, National Emissions Ceiling Directive u eh, rajna dispjaċir illi l-qbil bejn il konsillu u l-Parlament Ewropew huwa illi il-metanu ikun esklus mill-ambitu ta' dik id-direttiva. Madana kollu flimkien skont id-dekjarazzjoni tal-Kommissjoni ta' dak iż-żmien aħna għadna qed inżommu għajnejna fuq il-metanu qegħdin naħdmu mal-Ċentru Konġunt tar-Riċerka li fuq tal-Batana qed jagħmel studju komprensiv fuq l-impatt tal-metanu fuq it-tniġġis tal-arja eh, permezz ta' eh, l-ozzonu u qegħdin permezz tal-istrateġiji li qegħdin naħdmu fuqhom aħna nittamaw li l-emissjonijiet jonqsu u naraw kif nistaw unbat inkomplu navvanzaw u nimxu l-qoddim għalek. Grazzi ħafna, Sur President, il-xol illi edin tamlu et jgħajna ħafna em lokal sinerġiji għawijin u azzjoni li tittieħed f'waqta li bħalma tafu qed namlu l-fitness check fuq il-kwalità ta' l-arja li titkun lesa sal-2019 biex nwittu it-tri għal mod aktar effettiv biex nimplementaw dak li għanna fil-Kommissjoni il-ġdida li se jkunem wara l-2019. Tajab wis, il-15 ta' ottubru fil-11 ta' filgħodu hija l-iskadenza tressiq tal amenti u nivvutaw fil-Kumitat MV nhar 26 u 27 ta' Ottubru. U nisqet eh, nittamaw li kunu nistaw nivvotaw fis sessjoni plenarja ta' Diċembru dwar dan ir-rapport. Issa ngħaddu għal punt li mis fuq l-aġenda tagħna mistoqsija orali dwar l-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea tad-Dakara u nibda billi ngħaddi il-kelma lil co-sponsors ta' din il-mistoqsija orali nibda Missur Peterle għal PPE. Jekk joġbok. Grazzi, Sur President, l-odwa tajba l-kulħat. mil jena nishti eh, nfakkarkom. Jena personalment għal diversi snin kont irrabbi innaħal u eh, propju F'Ġunju ta' din is-sena il-Kummissjoni proponiet xi ħaġa biex innaqsu din eh, innaqsu dan it-tnaqqis ta' dakkara dan wara żieda fil-rata ta' pestiċidi msejsa fuq in-neonicotinoid. U għalhekk eh, dan kien qed iwassal għal għal irda ta' daw id-dakkara. Eh, dakkara jaġixxu e, b'mod eh, partikolari ħafna u erba minn kull ħamsa tal-pjanti tagħna jiddependu minn dawn id-dakkara drebi zejed biex jirina kemm huwa importanti li aħna nieħdu azzjoni f'dan is-settur, mhux biss s sigurtà tal-ikel biss, iżda anke biex niżguraw li jkun hemm biodiversità. Il-Kummissjoni qed tipproponi tliet tipi ta' azzjonijiet. L-ewwel illi narf li nżidu l-arfin dwar it-tnaqqis tad-dakkara, it-tieni li nindirizzaw dak li kkawża dan it-tnaqqis tad-dakkara u finalment illi nqajmu kuxjenza dawn involvu s-soċjetà. Eh, Eh, f'dan ir-rigward din ir-resoluzzjoni tal-Parlament Ewropew għandha lan li tnaqqas l-użu tal-pestiċidi fejn ikunu qed eh, jgħixu fl-abitat ta' dawn id-dakkara. Azzjonijiet ulterjuri jrid ikollhom approċċ integrali da ma jridux jitrattaw biss dawn iż-żoni protetti għaliex il-biodiversità għandha bżonn ta' sfera ta' azzjoni iżjed ġenerali lan prinċipali li nħarsu eh, aħjar dawn id-dakkara titlob illi kunem iżjed input u iżjed eh, riċerka u koll f'termini ta' żmien eh, f'terminu itwal ta' żmien dan ser iħalli effetti iżjed pożittivi. Permettu li nikkonkludi billi ngħid li nhar it-tlieta aħna l-għajna fostna kollega mill-Slovenja illi Eh, kien il-persuna li rebħet il-premju li ġi organizzat eh, it-fit mal-ġurnata internazzjonali għanna ħall li iċċelebrajna l-ewwel darba għall-ewwel darba din is-sena. Dan il-proġett jaħdem tajjeb ma dak li qed nagħmlu għall-biodiversità in ġenerali. Naħseb li din ir-riżoluzzjoni hija pass direzzjoni fid-direzzjoni tajba għalhekk għandna nappoġġawha. Grazzi ħafna u anka grazzi wkoll tal-li uh, Sur Le irnexxilak iż żom mal-ħin u żom fil-qosor. Nitlob lil korrapporters li jirrispettaw il-ħin allokata li jom ta' erba' minuti il porters kollha jidru l-qegħdin hawnhekk għalhekk ah, niżjed kellima hawnhekk milli kellna għar-rapporti preċedenti. Mela ngħaddi l-ewwel kelma lis-Sinjura Kadenbach għal SD. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena l-għonet nixtieq eh, ngħid grazzi, naħseb l-rapporter, naħseb illi din ir-reżoluzzjoni tindirizza il-punti prinċipali u eh, l-kellim ta' qabli Sur l nifsu semjom dawn eh, il-punti prinċipali rigwardin il ir-riżoluzzjoni. L-ewwel net irrid ngħid jiena illi aħna rridu nżommu l ġejjini u d dmajnejna rridu nżommu f'moħħna il-politika komuni ta' l-Unjoni Ewropea. Irridu nagħtu importanza partikolari lill biodiversità għaliex biss jekk il-biodiversità taħdem aħna nistaw inżommu lil dawn id-dakkara fit-territorju tal-Unjoni Ewropea u għalhekk ikompli kontribwixxu għal produzzjoni agrikola tagħna. F'diversi żoni għandna mm, każijiet ta' monokultura u l-użu intensiv ta' pestiċidi qed ixejjen dawn ir-reġunijiet. Hemm il-Kumitat Pest illi u kol xogħol tiegħu jista' jikkontribwixxi għal mm, fatt illi dawn id-dakara ma jinqerdux fil-ġejni tagħna. Aħna ninsabu f'parti tad-dinja, aħna fortunati għax ninsabu f'parti tad-dinja fejn id-dakkara jagħtuna servizz b'xejn, mentri hemm partit oħra fid-dinja fejn dawn id-dakkara fejn iċ-ċittadini jridu jħallsu għal dawn id-dakkara. Fakarkom ukoll is-sitwazzjoni ta' California, per eżempju, fejn eh, reċentement rajna trakkijiet kbar li ġorru n-naħal biex ikunu jistaw idakru il-pjanti tagħhom. Nfakkarkom ukoll illi kienem embżon anzi ta' mm, regoli zjed stretti rigward l-użu tal-pestiċidi li eh, huma uh, ibbażati fuq il-neonicotinoid. Nfakkarkom ukoll illi l-użu ta' dawn il-pestiċidi f'ħafna stati membri mhuwiex ġustifikat. Però anke l-Kummissjoni trid tqis din il-problema mill-viċin. Jiena nittama li din ir-reżoluzzjoni tiġi appoġġata minn ħafna minnkom u um, nħeġġeġ l membri biex resqu uh, proposti għal emendi biex intejbu saħansitra din il-proposta. Uh, Grazzi, kellim li jmiss is-Sur Demes Maker. Grazzi ħafna, Sur President, jina u koll nistanżon fil-qosor għaliex um, il-kollegi b'mod elokwenti ħafna diġa saħqu fuq is-soluzzjonijiet illi għanna bżonn nirrikorru għalihom. Aħna nafu illi dawn it-tnaqis ta' dakkara qed ifissru għal uh, irda tal-biodiversità tagħna. Però għat ma nisħu bizzejet fuq l-importanza ta' dawn id-dakkara u ma' importanti għal biodiversità iżda anka huma importanti għall ekonomija stess tagħna. Fil-rezoluzzjoni dwar il-biodiversità tal-2016 aħna batna messaġġ ċar il-Kommissjoni biex timbena eh, inizjattiva fuq eh, il-pollinaturi. U għalek, aħna issa ressaqna din il-rizoluzzjoni, rizoluzzjoni li fiha ħafna elementi pozittivi li nilqawhom, però dan ma jfissirx li aħna ma nistgħux nagħmlu iżjed. Għaliex naħseb illi ir-rezoluzzjoni ma titfax bżejjed dawl fuq għalfejn qed jisparixxu dawn id-dakkara. Fuq livell strutturali mhux ser għom il-problemi, irridu mmorru dritt għas-sors tal-problemi. Per eżempju, hemm bżonn ta' billa fil-pak stess u l-użu tal-pestiċidi. Għalhekk eh, nista' ngħid li jena bil-qalb nista' nappoġġa din ir-resoluzzjoni. Grazie ħafna sassu Njura Ris. Grazie, President il-kellima ta' qabli għalu sur Demes Maker għadu kif għal. Aħna konna deġa għedin nitolbu din l-inizjattiva f'rizoluzzjoni fl-2016 hija inna nistennew għaliex eh, ir-riski huma kbar mhux se noqgħod nirrepeti l-istatistika għandi statistika fuq il-Belġu il il belġu u eh, jisemmi il- eh, situazzjoni ta' mewt fost il-naħal eh, livell illi għatma rajna bħalu fid-dinja il-numri i-waxxu għalix parti kollha tal-inizjattiva tal-, -inizjattiva tal tal-Kommissjoni twassal għal l-arfin tal-problema. Importanti li wieħed jifhem problema x'inhi ma mhux biżejjed irridu nieħdu azzjoni fuq il-sors tal-problema. Aħna nafu x'inhuma dawn il-kawżi tal-problema. Il-bieraħ rajt eh, rapport tal-Università tal-Lund u eh, dan il-rapport jikkonferma il-diversità, numru l-istabilità tal-popolazzjoni tal popolazzjoni tal-pollinizzaturi eh, jiddependi mill eh, dak li ikun qed isir propju fit-territorju għalhekk f'din l-inizjattiva tal-Kummissjoni konna flimu ma dawn il-mizuri li verament jindirizzaw il-tnaqis ehm, fil-numru tal-dakkara, nafu xinu mal-pesticidi, aħna għattajna Eh, eh, nofstanar sħiħ niddiskutu dan fil-Komitat Pest. Naħseb illi rridu eh, ħedġu l-użu ta' pesticidi briskju bax u niprojbixu il-neonicotinoidi li nafu l-effetti negativi tagħhom x'inhuma qabel il-btala tas sajf kena il-ġimma Ewropea tan-naħal fil-Parlament Ewropew, dana juru u koll il- il-kollaborazzjoni li hija possibbli biex jirbaħ kulħadd jirbħu l-ekosistemi tagħna irridu nħeġġu dawn l-attivitajiet naraw il-problemi x'inhuma nħeġġu dak li huwa possibbli li jsir biex isir u dak propju qed nitolbu fir-riżoluzzjoni tagħna. Grazzi. Thank you, madam. And... Grazzi, Signora, u issa għal gwe is-Sinjura Koneċna. Grazzi, Sur uh, President, Aziz kollegi, naħseb illi qed induru fil-vojt hawnhekk. Kellna diversi studji dar dwar il- irda ta' dawn id-dakkara, iżda x'qed nagħmlu bir-riżultati li niksbu, nużawhom dawn ir-riżultati il-pestiċidi u l-erbiċidi illi ġew kwalifikati bħala Eh, bħala qattila ta' daw l-istess takkara ġew eh, ġew autorizzati li bqaw jintużaw. Walura eh, l-inizjattivi tagħna qed jisfaw fix-xejn. Il-Kummissjoni x'qed tagħmel dwar dan qed naraw li hemm irda ta' dawn id-dakkara u xejn ma jsir. L-użu l-tnaqis fl-użu tal-pestiċidi huwa il-minimu li nistgħu nagħmlu il-naħal diġa għandhom il-problemi u għal-affarijiet li irduhom bħal per eżempju tneġġis ieħor, eċetera. Dawn diffiċli ħafna biex tnaqqashom u biex teliminom daw il-fatturi. il fatturi Però affarijiet oħra bħal l-użu tal-pestiċidi nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwarhom, qed inkomplu naraw il-irda tal-naħal u ma nagħmlu xejn dwarha. Kulħadd jaf il pestiċidi bbażati fuq eh, il-neonicotinoids eh, qed jaqirdu lil-naħal tagħna. Diversi stati qalu li huma lesti li jużaw derogi għalkemm jista' jkun hemm proibizzjoni madwar eh, l-Unjoni Ewropea kollha kemmi. F'din is-sitwazzjoni eh, din is-sitwazzjoni fejn lanqas kważi kważi li tipprojbixxi dawn il-pestiċidi bbażati fuq il-neonicotinoids ma ħassolvi s-sitwazzjoni jista' jkun li nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ma tarax qasel assolutament il-raba fazi mbagħad tkun lek dik fejn ma jkunx hemm dakir, eh, tal-ebda tip. M'għandix dubju li l-Kommissjoni ser tagħtina soluzzjonijiet għal mistoqsija orali tagħna, però il-problema hija illi il-Kommissjoni qed tkun vaga wisq. Għalhekk għandna bżonn ta' projbizzjonijiet, projbizzjonijiet ċari u tondi u li dawn il-projbizzjonijiet jiġu inforzati irridu nif nużaw id-derogi. u li nistennew li s-saxi katastrofi qabel ma naġixxu ma naħsebx li għandu jkun ma ninsewx li għawek mux għed nitkelmu bizdwar itna is u l-irda ta' dawn id-dakkara, sta' problema ħafna kbar. Grazzi, Sur President, ziz kollegi, jena kontraporter tal-opinjoni tal ta' dan il-komitata fuq settur ta' tobja tan naħal senilu u għallura nishtiq eh, dan il-rapport fuq id-dakkara. Nishtiq nejt li eh, mod ġenerali mhix fid-direzzjoni tajba, ma jieħu konsiderazzjoni b'mod sħiħ u b'mod ċar il-problemi li jolqtu dakara fl europa Fil-waqt li nibqaw ottimisti u realisti, rridu nejdu li din il-ġlieda favur dakara għadna marbaħniex. Jekk dawn il-nikotin, neo dawn għandhom jieġu eh, projbiti fl-2017 eh, rridu naraw li eh, dan ma jintużawx ukoll fis-serer. Dan għajjem il-problema ta' kwistjonijiet ta' t-nerġis tal-ilma tal-pjar kif ukoll fil-irrigazzjoni u anke ukoll fl-ċoħa ta' raba barra minn hekk hemm il-possibilità ta' derogi u Hemm ukoll fajl li tressa għall attenzjoni tal-Kummissjoni ma kunux subajna falna. U probabbli li hemm bosta sa' membri li jresqu tali talba għal dialogi dan ifisser li il-proibizzjoni li diġa waħda limitata ma jkollha valur ta' xejn l-septimid u nista' nibqa' dejja dawn l-elementi dawn mhumiex soġġetti L-istess eh, bħal eh, fluro, flora di puron eh, u oħrajn illi għandhom kważi effett stant negativ daqsen nikotinoid. Dawn, biex ma semmix eh, il-glifosat li u koll koll u perikolusa nasab li wasal iż-żmien li nieħdu eh, in konsiderazzjoni eh, il-proibizzjoni tiegħu minkejja li dan ma jaġobx l uħuta Minkejja dan kollu it-tekst mhux federazzjoni tajba jiena ħaressa ukoll xi emendi komplementari grazzi lil ko rapporters. And uh, the next speaker is Madame Godin. Grazzi, issa Signora Godin. Grazzi, President, eżis kollegi. Mux eh, se noqot eh, nerġa' nirrepeti dak li ntqal fuq il-pollinaturi fl-Ewropa għaliex eh, dak li hemm fir-riżoluzzjoni jgħid ċar illi il-popolazzjoni tal-dakkara qiegħda tonqos 40% tal-ispeċi u qed jinqerdu 40% 80% tal-prodotti tal agrikoli jiejbu jekk dakkara eh, eh, jispiċċaw. Ġifiri, l-lin l-anijiet tal-pak, bżonijiet ta' kura ta' saħħa, ta' saħħa publika u rrida li nħarsu il-popolazzjoni ta' Dakkara jina nishti eh, nitkellem fuq il-metodu għal-ixmet taħna niftemu fuq test, fu test ambizjus biex inħarsu il-rabta importanti li, li jirrappreżentaw il-dakkara għall-agrikoltura u għall-likel. Se noqogħdu dejjem nagħmlu l-istess affarijiet, eh, żbali li għamilna kemm il-darba u eh, kontra l-oġġezzjonijiet li ressaqt jiena stess ħafna neokotinoidi tal-ġenerazzjoni il-ġdida li huma proibiti fi Franza u li l-Kommissjoni m'għandix il-kuraġġ u ma kellix il-kuraġġ li tipprojbihom fl-2015. Bosta neonicotinoidi illi iħallu ħafna residwi u uh, dawn irridu naqtawhom jekk rridu nħarsu id-dakkara, mbagħad il-proposta li hemm fil-punt 11 tal-riżoluzzjoni eh, dwar il-proibizzjoni totali tal-neonikotinoidi imma iktar minn hekk irrid inħeġġeġ il-kollegi biex segwu l-impenji li ħadu u biex eh, iħarsu eh, iħedġu l-Kommissjoni tkun iktar ambizjuża irridu naqdu l-isforzi tagħna biex nużaw il-mezzi kollha li għandna dispożizzjoni biex inħarsu id-dakkara. Jiena serressa emendi sabiex il-sustanzi li jaħdmu bħal neonicotinoidi wkoll ikunu projbiti. Grazzi. Thank you, and now I give the floor to the Commission. Grazzi, u issa ngħaddi il-kelma lill-Kummissjoni mill-ġdid is-Sur Terosa. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna mill-ġdid eh, nixtiequ ngħidu li kuntenti li qed naraw din il-forza li tixtieq eh, li nbidlu l-affarijiet fil-kuntest ta' Dakkara u l-irda miex biss ta' Dakkara stajja wkoll irda iktar vasta tal-insetti. Għalhekk huwa importanti li aħna nkomplu nisħu fuq eh, dawn il-servizzi ta', ta dawn eh, l-annimali illi joħorqu eh, dawn l-ekosistemi huma daqsek ta' benefiċċju għall-agrikoltura in ġenerali. Xi affarijiet però li rridu narawhom fil-kuntest tajjeb Din l-inizjattiva ta' Dakkara ehm, hija timmira għal dawk id-dakkara eh, illi jeżistu fis-salvaġġ, ġifiri l-inizjattiva trid tipprova tikkomplementa il li qed seħ diġà fil-settur agrikolu u Iva, il qudiem nixtieq ukoll li nindirizzaw iżjed il-problema ta' dawk il-persuni li jrabbu in-naħal. Fil-waqt illi hemm ħafna raġunijiet għaliex il-popolazzjoni eh, tad dakkara qed tonqos aħna fukajna fuq dawk l-aspetti illi l-intervent tal-Unjoni Ewropea jista' jġib lilhom valur miżjud. Bħal per eżempju il-fatt li aħna innaqsu l-użu tal-pestiċidi. Tal pestiċidi Ovvjament, Eh, rritnejt ngħid illi hemm teddit ieħor għal din il-popolazzjoni ta' Dakkara bħal pereżempju tibdil klimatiku. Però fil-każ ta' tibdil klimatiku, pereżempju, aħna rridu naraw kif dan il- l-aspett ta' tibdil klimatiku qed jaffettwa speċifikament lid dakkara qatt m'għandniex riżultati ċari uh, rigward dan l-aspett ta' tibdil klimatiku, il-Mart per eżempju, il-Part, eh, il-Mart hija waħda minn dak mill-ikbar teddit eh, li jaffaċċaw dawn id-dakkara, iżda l-istess, ftit li xejn għandna informazzjoni dwarha, eh, lanqas ma nafu ximpat qed ikollu tniġġis bħal pereżempju tniġġis tad dawl fuq dawn id-dakkara u għalhekk minħabba li m'għandniex daqshekk informazzjoni hemm ta' iżjed riċerka dwar dan ir-rigward, aħna ma stajniex nindirizzaw dawn eh, dan it-tip ta' teddit. Ovvjament, irridu nibdew ċerta proċessi fundamentali biex naslu għal suċċess. Fl-opinjoni tagħna, wieħed minnhom huwa essenzjali biex ikun hemm monitoraġġ sistematiku ta' dawn id-dakkara biex aħna nistudjaw ix-xejriet eh, li żjed eżistenti Aħna ma nistawx namlu valutazzjoni ta' l-azzjonijiet li qed nieħdu jekk aħna ma jkollniex standard komuni tal-monitoraġġ. Dak li nixtiequ niżviluppaw aħna biex bekk nkunu nistgħu nagħmlu valutazzjoni tal-impatt ta' tnaqis fil-popolazzjoni fil tad dokkara fuq settur bħal pereżempju is-settur agrikolu. Nixtieq ngħid ukoll illi fil-proposta għal pak wara s-sena 2020 il-dakkara qed jiżammu f'moħħna. Pereżempju waħda mill-miri tal-pak skont il-proposta ta' adottata f'Ġunju hija illi aħna nindirizzaw il-problema ta' tibdil klimatiku wieħed mill-miri speċifiċi tal pak hija wkoll li nindirizzaw il-kwistjoni ta' telf tal-biodiversità f'diversi um, zoni tal-Unjoni Ewropea. L-Istati membri iridu eh, jisottomettu il-pjanijiet tagħhom biex jilħu l-miri tal-pak, irrid ikun hemm ukoll hemm ekoskemi illi huma volontarji um, biex eh, jiġu użati mill-bdiewa tagħna U hemm ukoll eh, sinerġija li hemm bejn l-Unjoni Ewropea u awtoritajiet oħra. Għalhekk li nixtieq nitlob il-Parlament Ewropew huwa illi jappoġġaw il-level ta' ambizzjoni ta' din l-inizjattiva tal-Kummissjoni għaliex f'moħħna aħna għandna li nindirizzaw il-problema tad-dakkara u l-problema iżjed kbira tat-telf tal-biodiversità. Dwar il-pestiċidi, ovvjament, wieħed ma jistax jippretendi li din l-inizjattiva ser iġib bidla radikali fis-settur agrikolu kollu kemm hu għalhekk aħna qed fid-dawl tal-kuntest legali preżenti Iżda anka fid-dawl ta' dan il-kuntest u anke biex nagħmel referenza għal pak lan huwa illi jkun hemm użu sostenibbli tal-pestiċidi mm, bħalma jidher fil-proposta tagħna. Iżda biss permezz ta' proposta tal-pestiċidi il-Kommissjoni qed tippretendi mill-istati membri illi eh, jagħmlu xi ħaġa fil-konfront ta' dawn il-pestiċidi il-ħidma tagħna bħala kummissjoni hija illi iżżi illi tindirizza il- u tnaqqas ir-riski assoċjati mal-pestiċidi flok li tnaqqas il-volum ta' pestiċidi użati u dan permezz ta' indikaturi ta' riskju armonizzati eh, assoċjati mal-użu tal-pestiċidi biex bekk nindirizzaw eh, il-problema fuq livell komunitarju, nazzjonali u reġjonali. Konformità ma' l-użu ma' direttiva tal-użu sostenibli tal-pestiċidi, aħna eh, rridu nisqu kol fuq l-użu ta' pestiċidi naturali għanwa essenzjali u ilna nisħu fuqu sa minn jannar tal-2014. Eh, fil-prezentazzjoni tagħna tal proposta għal direttiva dwar l-użu ta' pestiċidi, il-Kummissjoni kritikat eh, l-Istati membri illi mhux qed jieħdu azzjoni fil kontest eh, tal-użu imnaqqas tal-pestiċidi u l-użu tal-pestiċidi mhux kimiċi. Dwar in-naħal innifissom aħna eh, hemm inizjattivi qed nieħdu inizjattivi biex inħarsu lil dawn il-naħal eh, mill-pestiċidi bħal per eżempju li ma nużawx pestiċidi msejsin fuq il-neonicotinoids fis-serer per eżempju. L-użi kollha eh, li ta' pestiċidi li um, jipperikolaw lil dan in-naħal huma projbiti Finalment il-Kummissjoni fazzjoni 7B ta' din eh, ta' dan il-pjan ta' azzjoni dwar id-Dakkara tkellmet dwar pjan ta' implementazzjoni fil kuntett tal-EFSA dwar eh, valutazzjoni tar risku għal protezzjoni tan naħal. Dan il-fond qed jiġi diskuss eh, attwalment mal-Istati membri. Għalhekk forsi anka ser nirrepeti li l-nifsi hawnhekk, però nejt illi ma nistawx nipretendu li din l-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea dwar id-dakkara ser tbiddel l-uż kollox fil-kuntest tal-użu tal-pestiċidi, però għandha lan illi tħares li d-dakkara u nittamaw li din l-inizjattiva tassew jirnexxiela tkun biċċa għodda biex eh, tindirizza l-problema tal-irda tal-biodiversità u tad-degrat tal-terren Ewropew ukoll. Grazzi ħafna. Mela, l-iskadenza tal-emendi hija l-15 ta' Ottubru, fil-11 ta' filgħodu nivvutaw fil-Kumitat Envi nhar 26 u 27 ta' Novembru u qed eh, nistennew li kunu nistgħu nivvutaw fis-sessjoni plenarja ta' Diċembru dwar din l-inizjattiva. Grazzi ħafna lilkom il-kol tal-kontributakom u nagħdu għal punt li jmiss. Ehm, mistoqsija orali b'rezoluzzjoni li natu seta li trasformazzjoni digitali ta' saħħa u l-kura fil-kuntest ta' suq uniku digitali. Nibda billi nagħti l-kelma lil co-rapporters. Nadi l-ewwel il-kelma lis-sur eh, Farija għal PPE. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Umbert Ħosa. Eżis kollegi, fil-fat il-proposta tagħna hija imsejsa fuq eh, il-fat illi uh, ambjent san jista iwassal għal ambjent iżjed għani u koll. Hemm l-avveniment ta' odot ġodda li qed jinħolqu li qed jgħinuna biex nanalizzaw eh, data anka l-ekim seħa big data li għanda potenzjal enormi. Dawn jistaw anka jiprofdu kura tas saħħa zjet integrata u naqsu l-spejjes relatati mal-kura tas saħħa barra minnek. Il-soluzzjoniet ta' digitalizzazzjoni jistaw iwaslu kol għal tnaqqis ta' ċerta mart u għal tweġiba aħjar għal epidemioloġiji ġodda li jizviluppaw ċerta sfidi ġodda ser jinħol u ovvjament minħabba natura personalizzata ta' data u allura hemm ukoll tħassib relatat ma' sigurtà ta' data. Aħna nixtieq kol illi nizguraw illi il-data tkun tista' tiġi maqsuma għal finijiet ta' kura tas saħħa u ta' riċerka. Jina nemmen illi il-ġejjeni ser jindikalna sa' kemmir nexilna u dan il-bilanċ. Hemm ukoll kwistjonijiet oħra li eh, ser jinħolqu bħal pereżempju l-infrastruttura tad-data għaliex id-databases tal-kura tas saħħa huma frammentati ħafna fl-istess waqt hemm il-possibilità li nużaw din il-big data, però hemm bżonn li jkun hemm ċerta bidliet, bħal pereżempju bidliet fil-kuntest ta' drittijiet ta' dawn il-pazjenti, il-mod kif jiġi fornit dan tiġi fornita din il-kura tas-saħħa. Fil-kuntest tas uniku digitali, qed naffaċċaw sfidi kif ukoll opportunitajiet. Iżda id-digitalizzazzjoni hija realtà. Digitalizzazzjoni trid isseħħ, però ma rridu nħallu l-ħadd jaqalura. Rridu nżommu f'moħħna eh, illi eh, dan il-xenarju jrid jinkludi fih, mhux biss li l-esperti teknoloġiċi li ġeneralment huma żasaħ tagħna, ma rridux nħallu barra mill-keffa tagħna dawk il-persuni li mhumiex daqshekk eh, eh, familjari mal-użu tal-IT. Hemm bżonn ta' shift digitali. Il-mozzjoni r-rezoluzzjoni li qed nippreżentaw illum għanda f'moħħa illi eh, tqis il-kura tas saħħa li ta' tisseta li ċittadini tagħna u li nibnu soċjetà iżjed sana iktar b'saħħitha rrit din tinvolvi li jkun sin ta' data li niġbru data relatata mal-kura tas-saħħa b'mod aħjar u illi kunem l-użu ta' qodot aħjar biex bekk natu seta l pazjenti tagħna f'dan il-kuntest. Dan jinvolvi wkoll illi aħna nużaw aħjar din l-informazzjoni rigward eh, il-kura tas saħħa u fi żminijiet ta' fake news u allarmizmu fals il rajna per eżempju fil-kontest ta' tilqim il-data ġusta u l-komunikazzjoni hija essenzjali. ċittadini tagħna jridu jkunu konċi tal fat li dawn it-teknoloġiji qegħdin hemmhekk biex jgħinuhom mhux biex joħolqu żjed ostakoli, dan eh, ser ikun ovvju għalihom jekk li health jirnexxiela timla dawk il-lakuni li jazistu fil-kura tas saħħa għaliex tkun ikun approċċ imsejjes fuq il-bżonnijiet personali ta' ċittadini tagħna. Finalment nixtieq infaħħar lil co-rapporters għal mod eċċellenti kif aħna ikkoperajna flimkien Eh, fl-abbozzar ta' dan il-rapport eh, skużani, fl-abbozzar ta' din eh, l-inizjattiva l-resoluzzjoni u kull kontribut minnaħa ta'kom ser ikun mill uħ dan il dawn l-emendi minna ħatakom nistaw nil-qawom sa tlieta li ġejna fil-president kien ħajsemmi din id-data, pero semmejtilkom xorta wahda. Grazie ħafna. U issa għal-kelim li jmiss eh, mill-SNDS u l-Zorinju. Nitlarbok, jeve, nżommu mal-erba minuti, grazie, Sur President, din rezoluzzjoni li għedni diskutu eh, tgħid x'inhuma l-prioritajiet eh, tal-Parlament fuq kwistjoni tant importanti ta' soċjetà tagħna, ġifieri trasformazzjoni digitali u l-impatt tagħha fil-promozzjoni tas-saħħa. U naħseb illi eh, hekk eh, rridu nifukaw l-iktar fuq xantom bżonn il-pazjenti u kif l-odot digitali kompli jiżviluppaw rridu naraw li kontribwixxu il-kura tas-saħħa tkun aħjar. Jekk nżommu l-pazjent fil-qalba, nemmen li eh, anke nistaw allura ninkludu eh, l-semattif tagħhom eh, rridu naraw li jkun approċċ inklusiv niżguraw li l-pazjenti u ċittadini jieħdu sem f'dan il-proċess. trid tkun xi ħaġa li dak li jkun faċilment jista' jagħti semu fiha irid tkun hemm għodot li jġu sviluppati li jistaw jintużaw faċilment mill-autoritajt pubbliċi dan punt ieħor importanti fil-fama tiegħi priorità oħra hija li jkun hemm mm, approċċi siguri kif ukoll approċċi transkonfinali l li għax iktar kemm ikonna dejta eh, ifisser li eh, nkunu nistgħu eh, nitrattaw iktar nies l-avvanzi differenzi fl-oqsma ta' saħħa ħajjejnuna wkoll biex noħolqu iktar sħubijiet fis-sistema ta' saħħa bejn awtoritajiet eh, pubbliċi u entitajiet privati. Eh. Naħseb li li konna aċċess għal servizz ta' kura universali għandha tkun inċentiv biex l-Ewropa tniedi eh, programm ambizzjuż f'dan il-qasam biex nużaw għodot definizjoni għolja u naraw illi dawn ikunu nistaw nużaw mbagħad fuq eh, l-oda ntużaw eh, għal kisba ta' data data capture tools. Eh, rridu naraw dawn l-użu tagħhom jiġi ċarat, ikun strutturat. Mbagħad rridu naraw illi ikonna suq ukoll li hu jkun regolat, mistax nħallu suq miftuħ beraħ rridu inkludu l-professjonisti eh, ta' settur flimkien ma' l-pazjenti li semmejt qabel li jiex fl-ħar mela ħar umma li ħajkunu fil-qalba ta' downloadat li nistaw nibenefikaw minnom il-koll. Fl-ħar mal ħar naħseb li huwa pass il-qudiem għal-promozzjoni u titib tal-kura ta' saħħa. Grazzi issa senjora Kuppel. Grazzi eh, senjora Sur President, anzi, nixtiqnejt li dan l-ewel abbozz, għajem eh, numru ta' tħassib u ta' mistoqsijiet minna ta' għana. Għamna għet nitkelmu l-ewel għabber kollox dwar il-beneficjarji diretti ta' din it-trasformazzjoni digitali. Eh, ma' pazjenti, eh, għalfejn dan, minħabba l-frammentazzjoni li għanna, għawnek għallura għet niproponu iktar ċentralizzazzjoni. Waħda mill-elementi li ħaressa hija li eh, dak li huma responsabbli eh, għat tip ta' sistemi li il-pazjenti tagħhom ma jkunu qed jużaw u jippruvaw li eh, joħol u mm, inċertezzi mm, nuqqas ċarezza fuq l-isim ta' kompetenzi bejn l-Unjoni u l-Istati membri ħandaħħal xi biex nara li dan inwaqfu ħalina importanti illi ir-responsabilità ta' kull attur tkun definita. Kull entità li hija responsabbli tkun taf eżattament x'inhu mistenni minna. Anki għal dik li hija dejta hawnhekk nitkellem ukoll fuq eh, l-importanza primarja tal-ħarsien tal-privatezza tal-pazjenti. tal ħarsien tal privatezza tal pazjenti tal pazjenti rridu naraw li il-trasformazzjoni digitali ma tkunx għaskapitu tal-pazjenti u tal-ħarsin ta' data personali tagħhom. Fuq eh, l-assigurazzjoni tas-saħħa ehm, U fil-rizoluzzjonijiet, punti 3 sa 7, aħna nixtu għacċent partikolari fuq eh, aċċessa dejda, pero nemmen illi l-kumpanija tal-assigurazzjoni jistaw biss jaġixxu jekk u għandhom ħafna data u dispożizzjoni tagħhom. Ma hawnhekk qed naraw ħafna teddidiet pereżempju għal dan min ħajkun responsabbli biex jikkontrolla dan dawn il-proċessi hemm xi tip ta' garanzija fil-ġejjieni li mhux ħajkun database ċentrali ta' data tal-pazjenti min li ma ġviri istituzzjonijiet ħajkollhom aċċess għal din id-data sensittiva ħajkunu l-kumpaniji farmaceutiċi kumpanija ta' assigurazzjoni, il-ministeri, meta nitkellmu dwar kumpanija farmaceutiċi, nafu li hemm riski oħra. F'bosta stati membri il-toba huma rimborsati kompletament jew parzjalment. U għallura forsi eh, il differenza fil-prezzijiet eh, jistaw issa jispeċaw jintrafaw mill-istess tobba. Imbagħad fuq eh, il-ġbir u l-proċessar ta' data elettronika u koll rridu naraw li dan indirizzaw kif suppost. Naf li l-aċċess faċilitat għal l-odot ta' l-IT, pero nasib illi fl-axar mill-axar rridu nċaraw dan il-punt tal-proċessi tal-IT. Unek, fi rapportet insemmu illi 57% ta' nies illi jużaw l-internet huma anzjani. U dawn huma dawk illi huma dawk illi ehm, għandhom zoll iktar kura tas saħħa 25% fil-Polonja ma jizzawx l-internet, pero allura mis-sosja tagħna hija dawk li m'għandhomx aċċess għall-għoda digitali xorta waħda jkun jistgħu jaċċessaw damma sħiħa ta' servizzi ta' kura tas saħħa, rridu naraw ukoll li nieħdu konsiderazzjoni l fat tal-ġbir tad-dejta. Dan huwa problematiku meta jkollna eh, mart eh, li jinferex pandemiji ġifiri. Kif ħa noħorġu b'soluzzjonijiet għandna il-kussjoni tal-migrazzjoni li hawnhekk tal-apro importanti U eh, min ħajkun qed jiċċekkja d-dejta pereżempju ta' nies li jassu fl-ajruporti min ħajkun responsabli għal kontroll u min ħajkunu l-entitajiet ta' kontroll ħajkollhom aċċess għal tal Hemm Problema fl-aċċess ta' soluzzjoni ta' data ġeja minn soluzzjonijiet tal-IT innovattivi. Hawnhekk eh, fir-rapport qed nitkellmu dwar il-kumpaniji li implementaw metodi innovativi per, per eżempju smartwatches, eccetera illi għandhom aċċess eh, li jistgħu jimmaneġġjaw id-data eh, bħal pereżempju eh, il-pressjoni kif ukoll il-heart rate. Rridu naraw sal ma ħanħallu il-dawn il-kumpaniji privati jiksbu din informazzjoni u kif mbagħad il-kumpaniji ta' assigurazzjoni ħanillimitaw l-aċċess nixtieq eh, ngħid li ħan ressa emendi fuq dawn is-suġġetti flimkien ma' punti oħra li ma kelli x-xans insemmi. Issa Sinjura Ris, mill-grupp għal deve, grazzi ħafna, Eva, Naħseb eh, li din il-pjattaforma ta' applikazzjonijiet kif ukoll ta' aġġeġġi integrati eh, nafu li diġa eh, edha emmek, nafu li bosta sati membri eh, et eh, komplu jfirxu il-possibiltajiet u għallura iktar u iktar importanti li konna din l-istrateġija Ewropea biex ta' kompanja dawn l-lodat kollha digitali fil-qasam tal saxħa u tal-kura tas saxħa x'ifisser dan ġifiri li inti b mod regolari per eżempju eh, medicina li nsegu eh, il-level ta' zokkor eh, oħrajn li per eżempju għandhom problemi bil-kapacità kognitiva tagħhom u nafu kemm importanti allura li nħarsu ċertu prinċipji rridu nibqgħu ovvjament nħarsu l-prinċipju ta' sens komuna, nibqgħu napoġġaw ovvjament ir rizoluzzjoni tal-kollegi, però dejjem fil-waqt li nħarsu li konna sistema li tipprovdi l-aħjar standards eh, fuq eh, dawn sistemi informatiċi rridu kunu intransiġenti, nħarsu il-data personali l-xet nitkelmu dwar data ta' saħħa li tassar personali, privata, eh, rridu naraw li kuna sistema Ewropea ta' um, li permetti interoperabilità bejn is-sistemi ta' saħħa li konna formati standards u fl-aħħar mill-aħħar ġebla ta' xewka ta' dan ta' din is-struttura xi ħaġa li għadha ma semmiex it-taħriġ um, kontinwu ta' dawk kollha li huma voluti fil-lotja ta' servizzi ta' saħħa fl-aħħar mill-aħħar is-soċjetà Ewropea eh, ta' faċċja popolazzjonijiet eh, li dejjem qed jixxieħu eh, l-eżiġenzi qed ikomplu jikbru U eh, nafu li n-nisa tisiru iktar u iktar eżiġenti fuq eh, il-kura li huma għandhom jirċievu. U allura eh, ċertament irridu nifaċilitaw l-aċċess għal-kura tas-saħħa biex ntejbu l benefisri tal-pazjenti, però ovvjament irrid ikollna strumenti li jilħqu l-isfida li qed nafaċċjaw. Dan kollu rridu naraw illi nieħdu konsiderazzjoni f'din ir-riżoluzzjoni. Grazzi. Issa mill-grupp Gwe, is-Senjura Koneċna. Grazie Zis kollegi. Il-Kommissjoni Ewropea għet ixtieq tappoġġja l-użu ta' trasformazzjoni eh, digitali f'dan is-settur tas saħħa u tal-kura. U tixtieq is-saħħa it-tip ta' kura li jena taw u lajnuna li jirċievu formazzjoni li jirċievu eh, il-professjonali eh, tas settur, professjonisti fis settur Il-mistoqsija però li eh, għanna qoddimna hija xamlet il-Kummissjoni Ewropea f'dan il-qasam tal li health Il-Kummissjoni din is-sena basta ta' konklużjoni li odod digitali illi eh, eh, xikulta t etibatu, partikolarment ċertu stati membri eh, dawn l-odod digitali innovativi, et jisubu diffiċli biex jidħlu. U allura huwa evidenti li memx approċ Ewropew f'dan il-qasam. Tassew neħtiġuħ approċċ Ewropew għalli health databases miex konnessi u r-riżultati reċerka riċerka miex maqsuma dan kollu jwassal għal xkiel li nħabtu għaxna maħħom bħal meta jġi fil-kas ta' Mart li jinfirex il-kas ta' epidemiji Tkellimna dwar dan fil-qafas ta' regolament HTA għanna il-fat li wieħed jista' jidħol f'kuntatt ma' tobba online, però hemm sensiela sħiħa ta' servizzi li mhumiex offruti online u ah, xi kultant qas ah, it-tobba nfushom m'għandhom aċċess relazzjoni bejn it-tobba u l-pazjenti din ukoll hija xi ħaġa li ma tkellimniex dwar eh, ma tkellimniex dwar eh, rridu naraw li konna illi eh, nidefinixxu min huwa sit ta' din id-dokumentazzjoni. Hemm il-problema wkoll ta' duplikazzjoni tal-kura eh, irridu nifokaw iktar fuq il-prevenzjoni eh, u jekk intejbu eh, l-użu ta' dawn l-odot illi għanna, naħseb illi tobba rridu jkunu imħarġa bizzejiet, illa li jekk nagħmlu din it-trasformazzjoni billu malada, għal-għada, ma nafx xajirġri, edin l-ura l-Istati Uniti u l-Ġappun. juru kemm eh, li ħelt eh, jatassew importanti eh, għal popolazzjonijiet illi qed naraw illi dejjem qed jixxieħu nemmen illi dak li qed naraw sfortunatament ma wasannix konklużjoni l affarijiet ħajn bidlu għadha pitada. Dak kollu li rajna huwa tuħ inqas budget fis-settur tas-saħħa. Ma nafx xirridu, irridu nkunu tal-aħħar Nemmen li din ħatkun waħda mill-sfida l-kbar għal-Kommissjoni li jmiss l-istħarriċ wara li ċittadini Ewropej ħajkunu ferm iktar eżiġenti fuq dan f'dan is-settur. Aw issa nixtieq nagħti l-opportunità biex il-membri tal-Kumitat jintervjenu, Sinjora Cabasson, l-ewwel. Grazie Presidente. Grazie. Jiena xtaqt ngħid kif naħsiba għaliex naħseb illi il-suġġett tas saħħa diġitali hija importanti u nistaw intejbu l-aċċess għas servizzi tal-kura tas saħħa għal pazjenti ma naħseb li huwa suġġett pjuttost delikat u sensittiv għaliex dana mhux biss jolqot l-intimità tal-pazjenti għanna l-obbligu illi inħarsu l-privatezza tal-pazjenti imma jaffetwa jew anki jista' jaffetwa sostenibilità tas sistema tal-kura u fl-istess ħin anki aċċess għal sistemi ta' kura tas saħħa u id-dritt ovvjament għas saħħa għallek dana bħalissa ijat jiġġenera interess ekonomiku kbir u jena naħseb li mannix ninsew din eh, dan l-aspett. Il-Kummissjoni għanzi permezz tal-inizjattivi illi għatiġu prezentat il-Kommissjoni taħseb li bżon illi impoġġu il-pazjent fil-qalba u jiġustifika illi natu għacċess il-pazjent għall-informazzjoni eh, klinika kollha tiegħu. Jien naħseb li qed nitkellmu dwar sistemi ta' saħħa illi huma finanzjati eh, u rridu jkunu finanzjati b'mod solidali xiġifieri, jiġifieri li nkunu nistgħu ngħidu li l-biċċa l-kbira tal-sistemi tal-kura tas-saħħa li jaħdmu fl-Unjoni Ewropea il-persuni b'saħħithom jikkontribwixxu jew iħallsu ħafna mill-trattamenti tal-morda. Jiġifieri il- aħna nħarsu għaliex hemm numru ta' persuni b'saħħithom illi jikkontribwixxu. Iva, irridu npoġġu l-pazjent fil-qalba u għalhekk għandna ntejbu l-aċċess għall kura U jiena rrid ngħid u nisħaq ukoll hawnhekk illi sistemi nazzjonali tal-saħħa u magħhom eh, l-istati membri li organizzawhom rridu jkunu involuti ħafna fil-ġestjoni u jsemmu leħnhom fil-ġestjoni tas saħħa digitali u l ġestjoni tad data għaliex għaliex dawn huma data, eh, data li għandhom interess ekonomiku li jistgħu wkoll jagħtu daqa ta' ħarta fuq l-sostenibilità tas sistemi tas saħħa u fl-istess ħin il sistemi tas saħħa huma l-aħjar garanzija tal-protezzjoni ta' din id-data. Għalhekk naħseb li huwa importanti li aħna nifokaw fuq il-pazjent iva imma wkoll din il-ġestjoni għandha ssir fl-istati membri u minn arma ninsew xi waħda mill-konsiderazzjonijiet li semmejt Iva. Eh, irridu naħtfu l-opportunità Iva, pero ma rridux nkunu bollu huwa suġġett sensittiv u delikat illi jista jolqot eh, il-dritt indaqs għall aċċess għal dawn il-servizzi ta' kura u ta' saħħa iva dan data għas sistema tas saħħa iva però hemm bżonn illi din id-data titħares għalhekk naħseb li sistema tal-kura tas saħħa għandha rwol importanti ħafna m'għandniex ninsewa. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm ugwaljanza u dritt għall-aċċess għas-saħħa bħala dritt fondamentali fil-qalba ta' riżoluzzjoni. Grazzi. Thank you. Uh, Grazie. Oh, what's that? il-Kommissjoni, Isur Marsala, ebda biex. Grazzi, Sir President. Nishtiq. Nirringrazzja lill membri tal-Kumitat għal dan id-dibattitu u għall-attenzjoni li huma xeħtu fuq il-follow-up għall komunikazzjonijiet ta' april tal-2018 fuq tal-Komissjoni għall bżonn tal l-attenzjoni li rridu nixtu fuq il-e-health eh, f'din eh, f'dan se is-suq uniku digitali Ewropew. Irridu naraw li konna data aħjar u digitali aħjar eh, li jappoġġjaw u joffru iktar kura ta' saħħa u jaħaj aħjar u iktar benefiċċji ċittadini Ewropej. Aħna nieħdu għadna nota anzi tal-ħtieġa tal-interoperabilità u rekomendazzjoni tisħaq fuq il-ħtieġa li il-records elettroniċi ta' saħħa ikunu hemmhekk li ikun hemm interoperabilità bejn is-sistemi differenti ta' e-health records u xtieq ngħid li proġett importanti li fuq qed naħdmu ma' l-istati membri huwa li jkun hemm infrastruttura għal servizzi digitali biex partikolarment sommarju eh, tal- history tal-pazjent kif ukoll eh, il-riċetti ehm, tat-tabib eh, ikunu disponibbli. Dan diġà jekk alla jrid ikun possibbli mill-2019 hemm 22 sat membru illi eh, jekk alla jrid huma maħsuba jipparteċipaw sal-aħħar tal-2021. Mbaħt, hemm rakkomandazzjonijiet għall-iskambju ta' dawn ir-records eh, ta' saħħa elettroniċi ħankomplu eh, nindirizzaw eh, l-aċċess għaddejta b'mod transkonfinali. Naqblu koll li fil-diskussjonijiet il-pazjenti kollu aċċess għall-informazzjoni ovvjament u li dan kollu jsir fir rispett tal-regoli fissati fil-GDPR kif ukoll regoli rispettaw eh, il-ħarsien ta' data personali. Rridu naraw illi ikun protokolls eh, robusti eh, sikuri dan, nejdu mux biss għall-access ta' ta' din id-data għattobba ma' u koll għal-reċerkaturi. Rridu naraw illi nilqaw rekomendazzjonijiet u l-qsim ta' raħjar pressiba li istati membri dan ħajjejn biex ikun hemm trasformazzjoni lejn sistema li tifoka fuq il-pazjent. Ħadna wkoll konserazzjoni l fat li din trasformazzjoni digitali tinkludi il-kussjonijiet ta' inklużjoni digitali. Dan qed ngħidu kemm għal professjonisti kif ukoll għal pazjenti li jridu um, jiġu imwizna f'din it-trasformazzjoni digitali. Grazzi ħafna. Um, the timetable for the file is um, the deadline for amendment. Xteqnejt li data ta' skadenza tressieq temendija di jena 15 ottobru, il ħadax ta' fil-ħodu, Il-vot ħajsir nhar 26 27 ta' Novembru u fil-Kumitat mbagħad il-vot fil-plenarja isir fil-plenarja ta' Deċembru. Naddu issa għal punt li jmiss illi huwa ċertifikat ehm, addizzjonali eh, għal ħarsien għal prodotti medicinali. Nadir kelma li rapporter sortimo Timo Walken għal erba minuti. Grazie, ħafna, Sir President, kollegi. Nelqa eh, il-proposta tal-Komissjoni biex temenda il-regolament eh, fu eh, din il-protezzjoni addizjonali, ġertifikata protezzjoni addizjonali, anzi, għal prodotti medicinali, jenna tolbu għal dan għal ftit żmien hawnhekk fil-Parlament. E, il-strateġija għas-suq waħdini e, tal-2016 u dak li aħna semmejna fil-premessa 78 jappellaw għal inċentivi għal riċerka u l-izvilupp e, fl-Unjoni u Ejja nieħdu l-eżempju ta' Danimarka pereżempju, eh, għandna industrija qawwija eh, għal medicinali ġeneriċi, għal mediċini ġeneriċi. Eh. Issa fl-Unjoni Ewropea dawk li jipproduċu dawn il-mediċini ġeneriċi u l-biosimili huma żvantaġġati meta mqabla ma' ma' produtturi non Ewropej. Rridu għalek emenda ta' dan il-regolament SPC, rridu naraw li kunem situazzjoni indaqs, kondizjoniet indaqs għal dawk illi u huma u fil-produzzjoni ta' ġeneriċi u biosimili biex insaxħu il kompetitività ta' settur Ewropew dik li esportazzjoni lejn pajizi fejn memx salvagwardi. Ovvjament, rridu nkunu konxi eh, li hemm id-drittijiet eh, ta' proprjetà intellettwali li rridu jiġu mħarsa u eh, b'ċertifikat li ikollu periodu li kun validu għal ħames snin din hija l-kopertura li rridu naraw element da regolament fil-fema tagħna tipprovdi wkoll aċċess iktar ħafif għall-aċċess għall-mediċini. Fl-aħħar deċenji l-prezzijiet għall-mediċini eh, maqfux jolew f'ċertu każijiet anki eh, għamlu għan possibli biex dak li kun ikun jista' jħallas għalihom u nemnu illi eh, iktar kemm ikollok fornitura inti iktar tista' tnaqqas il-prezzijiet kif ukoll nefqa ta' dawn ta' xiri ta' dawn il-mediċini ħata tal-gvernijiet eh, l-emeni li rritu ikollna mhux biss metodi kif il-produtturi jkunu jistgħu jesportaw imma wkoll li jkunu jistgħu jkollhom eh, stockpiling eh, dan jipprova jimmotiva biex ikonna tassew suq Ewropew mingħajr minflok kollox jispiċċa eh, jaħrab barra mill-Unjoni. Nemmen illi rridu ma nitilfux eh, l-esperti eh, li jħarbu lej l-Istati Uniti jew nkella lejn il-Ġappun. Rridu naraw li kon iktar miżuri ta' sigurtà bbażati fuq id-direttiva li għandna fuq il-medicinali u biex naraw illi id deruki ah, anzi il-waivers dawn il eh, spc Manufacturing Waiver eh, tippermetti li eh, dawk li huma valuti f'dan is-settur ma jkunux żvantaġġati. Bad fuq il-possibilità ta' stockpiling nixtieq ngħid li din preżentament ma tistax daħal li għax hemm ksur tal f'temet kummerċjali. Il- ehm, Data ta' skadenza għal-kommenti hija nhar 16 Ottubru. Xi eh, ngħid li nħares bil-qudiem li jkun hemm kummenti anke mill-Kumitat Imko. Issa għal-PPE eh, Isur Fjerne, grazzi Isur Rapporter ukoll eh, permettu li nibda billi il fasobaja fuq appunti li huwa ċara ġifieri għandna ħarsien eh, b'saħħtu ta' proprjetà intellettwali fis-settur farmaceutiku dan huwa meħtieġ għalihom eh, biex jiżviluppaw eh, medicini ġodda tafu li huwa settur kompless b'riskju li jekk irridu li jkun hemm iktar investimenti f'dan is-settur minħata dawn l-atturi rridu naraw li nħarsuhom Maħabar riski involuti kif għatta u rida u nejdu għawrek li nimbiex kwestjoni biss ta' xol u investiment. Fundamentalment għet netkalmu dwar il-ġejjeni, kwestjoni ta' saħħa u mew ta' għal ċertu ċittadini, mux bis Ewropej, ma' ċittadini madwar id-dinja, pazjenti. Nemmen li din il-proposta madankollu tedded dawn id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali u għalhekk eh, xejnejn qed nibatu l messaġġ ħażin hawnhekk. Eh. Ma nafx eh, jiena jekk jekk jekk irridu napprovaw ir-riċerka u l-iżvilupp ta' settur ma nafx naħseb mhux qed nibatu l-messaġġ tajjeb. Insomma, jiena minn din din il-filosofija eh, eh, ġejja unek eh, ġviri rridu nieħdu dan il-konsiderazzjoni fil-waqt li naraw ukoll li ma nkunux qed neddu bdin b'tali proposta oqsma oħra f'dan il-settur tal-proprjetà intellettwali. Issa fuq rapport fuq l-opinjoni nifissa. Xeqnejt li dan il-rapport eh, tassew eh, nejt li eh, ija xaħġa li nilqa il għaliex ma il-fatt li per eżempju s-survol kemma marxa retroattività nemmen li fl-imkien għan nġildu retroattività għal li ġdan b'mod indirett ifisser l-espropjazzjoni ta' dritti ta' proprietà intellettuali u ta' sew jeddet l-laturi ta' dan is-settur. Barra minn hekk nemmen il-rapport u l-opinjoni fuq il-punt fu eh, il-prodotti li huma intenzjonati għall-esportazzjoni fejn m'għandhomx m'hemmx protezzjoni nemmen illi eh, hawnhekk huwa lok fejn ehm, dak li għandna jista' jiġimplementat tal fini tajba mux kollox eh, tajjeb imma naħseb illi iva, għanna bażi tajba u nistgħu nibqgħu intejbu it-tekst u rridu naraw li tassew uh, ikonna ħarsien ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali. U l-ewwel punt li nixtieq ngħid uh, sfortunatament hija l-kwestjoni ta' l-stockpiling. Ma naħsibx li dan ir-regolament għandu jinkludi l-stockpiling. Ma nistax nifhem kif dan jipprevjena l-aċċess ġeneriċi uh, wara l-introduzzjoni tal-SPC eh, u l-Komissjoni nifissa tgħid eh, li eh, diġà hemm il-possibilità din il-possibilità u l-possibilità biex is-suq Ewropew jiprofdi għal dan wara li jiskadi l-SPC, ġveri, il-mistoqsija, allura neħtieġu tassew dan l sockpiling. Ir-riċerka naħseb li Torina biċċar li l-industrija tal-ġeneriċi fl-Unjoni tiddependi minn bosta fatturi oħra iktar milli dan tal-stockpiling. It-tieni punt illi fuq ma naqbilx huwa u li naħseb li eh, id-dajjef eh, dak li għanna fil-proposta oriġinali ta' kommissjoni huwa dak ta' notifika. Fil-famati għanna ninkludu notifika li detentur ta' ċertifikat. Dan biex naraw jekk ikun xem eh, konformi ta' mal-waiver tal manifatura Dan huwa importanti biex naraw jekk pereżempju ċertu prodotti jeżistix eh, fil-pajjiż u biex naraw jekk il-manifattura ħares regoli ta' konfidenzjalità u xed isegwi eh, regoli eh, regoli eżistenti u l-aħħar mhux inqas għandi mistoqsija lill-Kummissjoni. Jiena membru tal-Kumitat Inte. U naħseb illi ehm, meta wieħed qis negozjati kollha li l dejjem snin, jekk hemm ndur fuq in-negozjati jew nsaqsihom isma' fuq dawn l-SPCs eh, tafu eh, li dawn eh, forzajnijom fuq il-Kanadizi fil-ftejm li kena, jekk dan ux ħajdajja fil-possibilità tagħna biex ngħaddu l-SPCs u jekk dan kollu wiex kompatibbli mal-FTAs futuri, din għax ħaġa nixtieq insaqser il-Kummissjoni. Grazzi ħafna u eh, nixtieq eh, nejt li nilqa dan ir-rapport eh, minkejja li ma naqbilx fuq ċertu punti. Issa, is-senjura Krupa għannom tal-ICR, u nixtieq nitla per kulħadd biex iżomm mal-ħin tal-kelma. Sommu mal-erba' minuti jekk ġobkom. Grazzi il-produzzjoni ta' medicini ġeneriċi u biosimili e, sir kondizjonijiet għar minn dawk illi jipproduċu dawn it-tip ta' medicini barra mill-Unjoni Ewropea u din riżoluzzjoni tipprovdi soluzzjoni għal din il-problema. il issa għalfejn din naraw dan l-abbozz issa ma jimminnax il-dispożizzjonijiet ta' direttiva tal-2004 u lanqas anzi u dan skur li sej wassal għal medicini ġeneriċi iktar aċċessibbli. Hemm il-possibilità illi natu spinta l-attività ekonomika u noħol u l-impiegi u jiena nishtiq najt kemtej il perspettiva ta' tabib. Eh, kull tranzizjoni minn medicina oriġinali għal medicina ġenerika tista twassal għal bidliet kemm f'termini ta' effettività, effikaċja tal-medicina u anki affarijiet oħrajn u dawn iridu jkunu evalwati bis-serjetà rridu nifmu għalfejn il-mediċini jiswew tant iktar flus meta qabla mal-prezzijiet ta' qabel u niġbet l-attenzjoni tagħkom għas salvagwardji biex niżguraw illi ma jkonniex eh, mediċini folot minn flok dawn il-mediċini ġeneriċi. Grazzi. Then um, additional members of the committee can contribute to the... Sa jekk tridu membri addizzjonali tal-komitat jistaw issa jihdu l-kelma. Kabeson Ruiz. Grazzi, President. Jiena l-ewwel net nixtieq nirrikonoxxi xogħol tajjeb illi għamel il-kollega tagħna Timo Din hija proposta verament koraġġuża u tajba se nifoka fuq iż-żewġ punti illi forsi se jkun hemm l-ikbar differenzi jiena naqbel ma' Sur Timo fuqhom imma il-fatt li nippermettu illi anzi meta tispiċċa il-privattiva il privattiva Jiena naħseb illi dana se jtejjeb il-problemi tal-provista tal u anki dana jista u koll tejjeb il-sostenibilità tal sistema tal-kura tas saħħa li ħafna drabi l-isptarijiet ikollhom jistennew biex ikollhom aċċess għal dawn mediċini u jittejjeb l-aċċess tal-pazjenti għal dawn mediċini u jolli l-ammont ta' impjiegi maħluqa minn dan il-settur. Jien naħseb li din hija opportunità u eh, jekk aħna ma, ma nibdewx niproduċu dal-prodotti aħna ikonna nimportawhom għallek jina ma naħsibx illi dana jagħmel sens u mhux se effettwa laqqas il-proprjetà intellettwali. Naħseb illi diskussjoni tal-proprjetà intellettwali huwa rilevanti, naħseb illi din hija problema, anzi għaw żball fl-interpretazzjoni tal-proprjetà intellettwali. Naħseb illi dana ma jeffettwax bebda mod proprjetà intellettwali. Issa fuq in notifika Jiena naħseb jew l-proposta tiegħi tkun illi nitolbu l-istess minnant kulħadd ma nistgħux nobbligaw in-notifika l-kumpaniji l-oħrajn għalli xtejna se tkun kompetizzjoni zlejali ma taqbilx mal-regoli tal-kompetizzjoni u l kompetittività hija l-Kummissjoni Ewropea li għandha tagħmel dan u hija l-istess rekwiżit illi japplika foqsma oħrajn. Ma nistawx nitolbu iktar minn dawn il-kumpanija li xtana se jaqtalhom album fil-fatt servi ta', ta deterrent u jiena naħseb illi kollom jekk se kollom jikxfu l-istrateġija il tan-negozju tagħhom dina se tkun se jmur kontra l-interessi tan-negozju tagħhom għalhekk kiena naħseb illi l-proposta tajba tal-Kummissjoni mtejba mill-kollega tiegħi eh, hija hija tajba u eh, għandhom ikollhom il-possibilità ukoll illi ikunu jistgħu jiżaw prodotti Ewropej ġa mill-ewwel ġurnata. Grazzi l-Onorevoli Peterle. Grazzi kollegi, meta nitkelmu dwar il-manufatturi ta' medicini ġeneriċi u biosimili biex jaħdmu fuq livell indaqs ma' kompetituri minn pajjiżi oħra. ħna ma' nħaddix qegħdin naħsbu dwar il-kumpaniji mal-pazjenti li kollom it-trattament medicina għal butta ta' kulħadd u fwaqta mediċina ġenerika u biosimili li titqiet fuq il-suq tal-Unjoni Ewropea tagħti l-possibilità l pazjenti ikollhom aċċess għal din il-mediċina bi prezzijiet aħjar. Imma il-deroga mhijiex immirata lejn id-drittijiet validi il-kumpaniji jistaw jibqaw igawdu mill-privativa tagħhom sal-aħħar ġurnata possibbli. Il-manufattura infissa eh, titlob ċertu ammont ta' ħin. Dana wara illi jiskadi eh, tiskadi l-privativa u eh, fl-Unjoni Ewropea eh, għanna nħarsu l-manifatturi tagħna eh, u m'għandniex impoġġuhom f'sitwazzjoni iktar zvantaġġata meta mqabbla ma' dawk li qegħdin jipproduċu dawn l-affarijiet f'pajjiżi terzi. Grazzi, is-Sinjura Grostet. Grazzi, Sur President. Naħseb illi huwa veru illi il-medicina ġenerika u biosimili għandhom jitqisu bħala pilastri importanti tal-politika industrijali tal-industrija tal-mediċini, ma dak li huwa importanti illi waħda ma tiżviluppax kapitu tal-oħra li xuwa essenzjali li aħna nżommu l-iżvilupp, l-innovazzjoni u r-riċerka għaliex it-trattamenti innovattivi tal-lum u mal-mediċini ġeneriċi ta' għada. Lek dan kollu jrid isir imma għat mandu jieġi eh, mdajjef il-modell tal-propieta intellettuali il-proposta tal-Komissjoni Ewropea maħsuba biex tawtorizza il-produzzjoni ta' mediċini ġeneriċi fl-Ewropa qabel ma jgħalqu l-privattivi imma dawn ikunu esportati barra mill-Unjoni Ewropea biss, naħseb li waħda tajba li xtana se jissaħħaħ il-kompetitività tal-produtturi Ewropej tal-mediċini ġeneriċi u biosimili u jippermettilhom l-om eh, jaħdmu fuq livell u jaġixxu fuq livell indaqs mal-tal-kompetituri tagħhom. Issa fuq l-stockpiling, l-element li daħħal il rapporter Jien naħseb li huwa essenzjali li l-manifatturi ta' mediċina ġenerika jew biosimili jitħeġġu aktar biex jipproduċu dawn il-mediċini fil-Unjoni Ewropea mhux pajjiżi terzi din hija xi ħaġa importanti, imma dana japplika wkoll bħala argument għal produtturi ta' mediċini innovattivi. Issa jiena nibża illi jekk aħna nerġaw Eh, eh, eh, forsi nillimitaw l-inċentivi tagħna se jġiha lil dawn in-nies jagħmlu l-attività strateġika ta' żvilupp tagħhom lejn pajjiżi terzi fejn lejn pajjiżi li fejn iħarsu iktar il-proprjetà intellettwali. U jekk nagħmlu hekk inkunu vera żbaljajna bil-kbir. Dana ikkun forsi messaġġ negattiv illi nkunu qegħdin nibatu, ikunu qegħdin indajfu l-fiduċja li hija tant importanti jekk aħna rridu nistimulaw investiment valur mizjut qawwi fl-Unjoni Ewropea. Naħseb li dan huwa importanti għal sistema tal-kura li ntejbu l-aċċess għal mediċina ġenerika jew biosimili, imma naħseb illi rridu noqogħdu attenti illi id-deroga għall stockpiling ma nużawiex bħala soluzzjoni mirak jaklu għaliex hemm ħafna fatturi oħrajn li eh, jidħlu eh, f'dil kwistjoni bħal per eżempju il-fiduċa li kollom il-konsumaturi u għamnek naħseb li dinja xaħġa verament importanti li naħdmu fuq għal-Kommissjoni għalet illi tiġa ta' deroga bħal din tista tiġi neqjusa. Eh, Jiena konventa illi jistaw siru bidli toħrajn fit-test tal-Komissjoni biex nigarantixxu il-lan tal-ħarsin tal-kompetitività tas-settur Ewropew tal-mediċina ġenerika u biosimili u għalhekk jiena wkoll beħsibni inressaq ċerti emendi. Grazzi. Uh, thank you very much. And now uh, I give the... Grazzi, issa nagħti l-kelma lill-Kummissjoni. Signora Verhoeven, grazzi ħafna. Ftit eh, kommenti għamnek fuq dak li smajna sissa. Aħna kontenti illi kullħat jajt li l-proposta hija utli u bilanċata u s servita bażi tajba tkomplija ta' xogħol. Ftit kommenti għal eh, xoħut mill-dikjarazzjonijiet li saru l-ewwel net aħna Eh, irridu ngħidu xaġa fuq il-kwistjoni tal-stockpiling il-ħażna. Kif spjegajna fil-evalwazzjoni tal-impatt fil-fema tagħna m'għandniex bżonna m'għandniex bżonn naħżnu għal finijiet li aħna rridu nilħu hawnhekk. Jekk inħarsu lejn l-evalwazzjoni tal-impatt, l-ikbar benefiċċji ekonomiċi li aħna se niksbu permezz din proposta, jiġifieri li jkun hemm aktar impiegi u aktar tkabbir fl-Ewropa, dawn jiġu mid-deroga għall-esportazzjoni u mhux mid-deroga għall ħazna Il-benefiċċji huma enormi qed nitkellmu dwar miljun euro eh, eh, addizzjonali kull sena u dan jekk taraw li jiġi biss mid-deroga fuq l-esportazzjoni. L-stockpiling ma jġibx miegħu xi benefiċċji kbar, aħna dana eh, provaw eh, kwantifikajnijom huma minimi. U Iva, hemm eh, il-kwistjoni tal-aċċess għal mediċini dana aħna studjajni ukoll U qed naraw illi ġa jekk inti jkollok deroga fuq l-esportazzjoni tkun diġa' hija tiffaċilita l-aċċess għal mediċini għal sempliċi raġuni illi jkollok impjanti ta' produzzjoni li qegħdin jaħdmu fl-Ewropa. Mbagħad ikun iktar faċli illi wieħed iżid il-produzzjoni jkun less mal-ewwel ġurnata. Għalhekk għal dawn ir-raġunijiet kollha aħna rajna illi memx għalfejn li sir stockpiling. Umbat, Iva, ovvjament naqbel illi l-access għal mediċini huwa importanti, imma eh, ma tant hemm bżonn ta' dibattitu aktar wiesa fuq dan il-Kummissjoni għadha qiegħda taħdem fuq dan u frabta ma' dibattitu sħiħ tal-reviżjoni tal-inċentivi dwar proprjetà intellettwali frabta wkoll mal-kwistjonijiet tal-ipprezzar It-tieni issa il-kwistjoni tal-identifikatur uniku, il-Unika Identifier, eh, hija uh, diġà um, inkluż fi direttiva dwar il-mediċini folot, il-Unika Identifier daħalnieh għaliex aħna mħasbin biex intejbu il-saħħa u s-sikurezza fit-territorju tal-Ewropa. Issa fil-fema tagħna għandna noqogħdu attenti il-indaħlu dispożizzjonijiet dwar l-identifikatur uniku f'din il-leġislazzjoni għaliex aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar kwistjonijiet differenti qed nitkellmu dwar proprjetà intellettwali f'din u direttiva dwar mediċini folot hija qed mekka għal xi ħaġa differenti għal raġuni differenti. Issa fuq il-proċedura ta' notifika Iva, biex nispjega naqra l-proposta tal-Kommissjoni, aħna Iprovajna neħu zewċ għanijiet u għal darboħra provajna nadottaw approċ ibbilanċjat. Aħna nemnu li proċedura ta' notifika u xi tip ta' proċedura ta' notifika hija meħtieġa biex nigarantixxu it-trasparenza fis-suq u anki biex inħarsu id-dritt tal-detenturi eh, tal-SPC ma rridu niżguraw ukoll il kondizjonijiet illi skontom il-mediċina ġenerika u biosimili eh, eh, prodotta tkun trasparenti. Aħna Iva nifmu l-argument li dana mandux iwassal għal kxif ta' u zvelar ta' informazzjoni konfidenzjali. Aħna provajna nsibu bilanċ smajt eh, proposti li dina eh, eh, dak li ħriġna ħna jista jiġi emendat u aħna lesti illi nikkonsidrawa din dejjem sakemm il-bilanċ jibqa' intat. Fuq il-mistoqsija ta' Sur Fjellne, jekk dak li qegħdin namlu bil-wave jaqbilx mal-politika Eh, ta' kummerċ internazzjonali mal-politika tagħna fuq l-FTAs ngħid iva anki dan huwa mniżżel mod espliċitu fil-premessi għal proposta dak li qed nagħmlu hawnhekk jikkomplimenta l-isforzi tal-Unjoni Ewropea fuq il-ftejmiet ta' Eh, kummerċ ħieles. Għaliex għaliex din il-proposta iżżomm sistema ta' eh, proprjetà intellettwali fl-Ewropa li għal-iktar b'saħħitha fid-dinja u trid tkompli tbieħ lil pajjiżi terzi kif qegħdin nagħmlu qed jirnexxinna nagħmlu dan f'ħafna kuntesti differenti għallek din il-proposta timxi it fit mal-approċ mal approċ tal ftejmiet dwar il-kummerċ ħieles. Naħseb illi nistani għafawnek, grazzi ħafna. Grazzi, issa nati il-kelma lura l-rapporter. Grazzi. Nishti nirringrazzja l kollegi għal kommenti interessanti illi għamlu. Ovvjament għaw opinjonijiet differenti. Jena nishti nistaqsi l-Kommissjoni għaliex l-evalwazzjoni tal-impatt qed tajt illi deroga għall stockpiling tista' tgħinna nindirizzaw il- problemi il-stockpiling jistaw ukoll ikun ta' vantaġġ għaċ ċittadini. Issa, fuq il-proċedura aħna diġa' għanna xi punti fil-WTO u aħna nixtiequ issa u fuq punt ieħor. Il-proposta tista' titwessa imma għat man għat missa xejjen il-dritti ta' proprjetà intellettuali bil-kwistjoni tal-ħazna Aħna ma rridux sempliċement imbijaw kif ġiġi u lil kulħadd. L-attivitajiet illegali kollha illi huma immaġinabli mhumiex neċessarjament il-lan illi rridu jilħqu il-persuni li huma parteċipanti f'dan is-suq. Nittama illi bil-ħidma tagħna nwasslu uh, biex ċittadini tagħna ikollhom eh, ikun jistgħu igawdu minn saħħa aħjar. Mela fil-Komitat Envi se nivvotaw fil-26 u 27 ta' Novembru fil-plenarja nivvotaw, anzi fil-Komitat Ġuri nivvotaw f'jannar tal-2019. Illa għali li miss issir fil 18 ta' Ottubru fil- dissa u tispiċ mid-dissa san nofsija wasanna fit-tmim din il-laqa grazzi tal-li kontu għawnek